bonjour. Étant donné que la présidente et tous les vice-présidents sont absents. Il-mela, il-wara nofsenar il-tajjeb, il-vici ċer u ċer tana, mux edina għalekina kina ħanuħu posto mela. itkellem bl-Inglis, sibu l-agenda, jek joġobkom, għandkom xie eh, rimarki fuq l-agenda ta'kom, ma jidirx li eh, għaw xie kummenti mela l-agenda ġiet adottata għandi rrid nagħmel nagħti aħbar ukoll it-tarba milli sibi għal pjan ta' dialogu monetarju li bi kunu għafu illi il-laqa tal-komitat ta' 2 8 ta' Lulju ħatibda fil-setej u nofsa war nofsinhar. Din it-talba saret biex nippermettu lil Mario Draghi li attendi il-laqa tal-Euro Group aktar tard wara nofsinhar. Ma nistgħux nagħmlu xejn aktar. Mela din hija komunikazzjoni wisa fimtuni. Issa dwar la bustassu u l-trialogu eh, il Il-laqa saret fi 23 ta' ġunju kien hemm progress sostanzjali li sar u kien hemm ftehim. U l ftejim politiku dal-waqt jintlaħaq. Però rrid ikun hemm konferma mill-Kunsill fuq xi kwistjonijiet li għadhom pendenti. Joqos anka xi xogħol tekniku u mbagħad inkunu nistgħu inkomplu. Għaw xi ħadd li jixtieq jikkummenta fuq dan le ma jidirx li għaw ħat li eh, jikkommenta għalek naddu għal punt li jmess tana fuq l-agenda illi hija li huwa il-rapport annwali tal-Bank Ċentrali Ewropew mill-Onorevoli Pittella. Għanna u koll l-abbozz tal-rapport hawnhekk. L-Onorevoli Pittella jgħataw, għandek il-mikrofonu. Grazzi. Signora President, nifraħlek eh, li inti President illum. Kollegi, eżis kollegi, l-2012 kien, kienet sena diffiċli għaz żona euro. Kif tafu, il-GDP naqasa b-0.6% il-qat kiber b-0.8% anzi minn 8% għal 12% f'dan il-kuntest diffiċli. Is-swieq eh, xow reaġixxew b'mod nervus ħafna u laħqu eh, livelli insostenibbli għoljien. U dim dan il-Bank Ċentrali Ewropew ħadmet b'mod tajjeb anzi aħjar minn ħafna eh, kapijiet eh, ta' stati u gvernijiet. U għalek għanna nifirħula id-deċizjoni ta' lulju tal-2012 li jitnaqas il-rata ta' interess biex jgħatu nifs l-ekonomija. Issa, minnħa tal-banek. Il-LTROs eh, tal-Marzu tal-2012 permettow li sistema bankarja Ewropea biex tiħu nifsa. Imma dan kollu ma kienx bizzejiet minħabba illi il-mekkanizmi tradizjonali ta' din il-politika monetarja waqfu. Il-krizi waslet għal Bank Ċentrali Ewropew biex e, eh, jiddaħal il-program OMT u it-ħabbir ta' dan il-program wassal għal l-istabilta tal-aspettattivi tas-swieqa. L-azzjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew ma kienx waħda li provdiet soluzzjoni sħiħa. Il-kriżi xorta waħda tista' terġa' tinfirex kif jider jidru differenzi li jeżistu fl-isprezz tal-istati membri. Għatanna d-dimna u kol affarijiet pendenti li jrisaw jigravaw il-krizi. Edin eh, fiċin ix-xifer tal-irduma u minħabba ta' din il- eh, anzi u din il-fragilità qiegħda qudiemna qudiemna innuqqas ta' domanda e, flimkien ma' l-politika ta' austerita li saru b'mod dogmatiku u eh, minar ħafna ħsieb waslu għal din il-pozizjoni li qegħdin fiha issa. Issa jiena naħseb illi il-programm OMT għandu jerġa jiġi revedut minħabba li bħalissa kull meta jkun hemm problema f'xi stat membru dan irtidur lejn il-font ta' e, salvataċċa. Irridu natu aċċess għal dan il-programm Kondizzjonalità marbuta wkoll mal-budgets nazzjonali. Din hija xi ħassa li xi ħaġa li hija importanti ħafna. Il-kriżi li qed timmina iż-żona oro mhijiex kriżi ta' dejn, imma hija kriżi marbuta ma' nuqqas ta' domanda. U miex nuqqas ta' domanda biss fil-pajjiżi li għandhom il-problemi, imma anka f'pajjiżi oħra il-programmi ta' austerità bil-kondizjonijiet marbuta magħhom edin ixeklu it-kabbir u qed joħolqu ovvjament impatt negattiv fuq id-dejn pubbliku. Għalhekk dan il-program OMT irrit ikun maħdu maħsub tal-imot biex il-pajizi kun jisaw jaħdmu u eh, biex uħolġu mill-krizi. Kif huma l-affarijiet palissa, l-affarijiet huma sostenibli. Lebda stat membru sissa ma talab um, li dan jiġi attiva għax kif inhu palissa huwa insostenibli. It-tieni punt huwa l-ħtieġa li naraw il l-likwidità li hemm fil-banek eh, li tingħata mill-Bank Ċentrali Ewropew tiġi użata għall-ekonomija reali, għalhekk hemm bżonn ħafna kuraġġ irridu naraw x'nistgħu nagħmlu biex innaqsu il-negattività illi hemm u anka biex l-istituti tal-kreditu jaraw fej edin ipoġġu l-flus eh, taħħom, ġifiri l-istituzzjonijiet li għamlu illi ħadu l-flus mill-Bank Ċentrali Ewropew biex un patreġaw id-deposit taħħom fl-istess posti, ġifiri mux edin imorru għalek il-flus il-fondi fl-ekonomija reali. Għalek inħata l-Bank Ċentrali Ewropew, minħata l-Bank Ċentrali Ewropew irridu jaraw li kunem rispet lejn il-kondizjonijiet anka minħabba il-situazzjoni drammatika illi hemm eh, fl-Ewropa minħabba il-qar Umbat, irridu naraw eh, kif se nagħmlu biex nelbu tabus illi jeżistu. Fil-waqt li xorta waħda nirrispettaw it-trattati, irridu nirriflettu u koll naraw jekk il-Bank il Ċentrali Ewropa jistax ikollu asset-backed securities biex ikun jistajat il-likwidità l-ekonomija. U fuq dan il-punt irridu noqogħdu wkoll prudenti, però rridu noqogħdu attenti li dawn it-tip ta' securities ta' titoli e, ma joħolqux aktar imposti finanzjari ma jistax ikun il-Bank Ċentrali jimtela bit-titoli b'securities li huma dubjużi E, ġifiri sistema bankarja fl-Europa hija fraġli u nistaw tista' tkompli timmina l-istabilità Ewropea. Għalhekk irridu nimxu il qudiem naraw kif se nimxu qudiem b'ħafna kuraġġ. Il-kontribut deċiżiv tagħna tal-kumitat tagħna qed jgħinu biex ikun hemm supervizjoni bankarja unika anka il-kontribuzzjoni tal-Bank Ċenter Ewropew eh, f'din is-supervizjoni fiż-żona ora jagħti din is-seta straordinarja din eh, dan il poteri irid ikun eh, merfuħ ukoll b'ħafna responsabilità u trasparenza. Il-regolament fuq il-supervizjoni unika sorveljanza unika illi qed jiġi approvat um, ħajjejn b'mod demokratiku eh, eh, biex permezz tal-involviment anka tal-parlament. L-importanti huwa li jkollna anka eh, ma jkonniex regoli li huma ta' konflitt bejniethom. bejnietom. id-diskussjonijiet li jisiru bejn il-Bank Ċentrali Ewropa u l-Parlament jistgħu jgħinu biex intejbu il-sitwazzjoni anka biex ikun hemm anka il-pubblikazzjoni il tal-minuti tal-laqat tal-board. Il-Bank Ċentrali Ewropa jrid ikun aktar ukoll e, koraġġuż b'mod mhux konvenzjonali fil-waqt li fl-istess ħin ikun trasparenti u jerfa' responsabilità tiegħu. Iċ-ċittadini waħna li nirrappreżentawhom għanna dritt inkunu nafu kif edin jiġu ġestjonati dawn il miżuri din il-politika għal-prezent u anka għal-ġejjeni. Oui, euh, merci, monsieur le rapporteur. Euh, je voudrais quand même rappeler, il s'agit euh, euh du euh, rapport annuel de 2012. Dan huwa r-rapport annwali għal sena 2012. Ma nistawx, eh, mux għedin nitkalmu fuq l-Unjoni Bankarja, dik hija kussjoni oħra li ġiġi diskussa b'mod ieħor. Sinjura President, l-ewwel nett Nixtieq nirringrazzja l-rapporter tax-xogħol tiegħu. forsi nista u kol e, eh, nati il-parametri ta' dan il-rapport. hemm punt li nishti insemmi u eh, dan huwa dwar eh, il-fat li qed nitkellmu fuq il-Bank Ċentrali Ewropa u allura irridu inħarsu eh, leħ mill-perspettiva tal-Bank Ċentrali Ewropew u eh, minn din il-perspettiva aħna inħossu illi irridu nkunu nafu eżattament x'inhuwa x'inhija l-ħidma tal-Bank Ċentrali Ewropew. Il-Bank Ċentrali Ewropew għandu ir-rwol tiegħu fl-isfera ekonomika u nitkellmu dwar ħafna data dwar il-qat, imma m'hemm nebda korrelazzjoni bejn din id-data u x-xogħol tal-ICB nifsu. Issa, fil-rigward tal-opinjoni tiegħi, jiena toġobni l-istruttura ta' dan ir-rapport inħoss illi jitratta il-politika eh, finanzjarja u l-politika monetarja b'mod tajjeb u fir rigward ta' din tal-aħħar jiena inħoss illi eh, jekk aħna naqblu li il-rata ta' interess eh, aktar baxxa ja xi ħaġa li aħna naqblu maħalura għandna nniżluha fir-rapport u mbagħad għandna niddiskutu punti oħra tal-politika monetarja. Hemm eh, mistoqsija wkoll dwar dan ir-rapport li nixtieq nagħmel għalkemm nixċerta jekk nistgħux inkomplu naħdmu fuq eh, dan eh, il-punt ma' xedew rapportez u din kif nistgħu inżidu l-impen tal-Bank Ċentrali Ewropew lejn l-SMEs u anka lejn il- um, il-lat domestiku tal-ekonomija. il lat domestiku tal ekonomija lat domestiku Ma naħsibx illi l-OMT fil-punti 5 sa 10 huma bil-forsi minizla eh, eżattament kif għanna nizlu u jina fil-fatt ħanamel l-emendi fihom da huwa importanti li r-rapport jgħid b'moċċari li l-odda monetarji li qed juża li sibi għamlu żmienhom jew inkella waslu għal-limitu tagħhom u għalhekk li ecb irid jipprova ifittex toro oħra u mezzi oħra fil-qafas tal-attivitajiet tiegħu. Ma naħsibx illi r reviżjoni tal-istatut tal-ECB hija xi ħaġa neċessarja fir-rigward tal-istabilta fil-prezz u impjieg sħiħa L-approċ għall-impjeg sħiħ hija xi ħaġa li jiena toħloq li anka dubji f'moħħi naqbel illi il-ġestjoni monetarja għandha tkun waħda demokratika u jrid kunem hemm eh, indipendenza sħiħa min-naħa tal-Bank Ċentrali Ewropew u illi m'għandix tkun skuża din għal nuqqas ta' trasparenza fir rigward tal-rati ta' skambju dawn huma importanti ħafna għax ir-rati ta' skambju għandhom impatt fuq it-kabbir u anka fuq il-kompetittività. Eh, il-rata tal-kambju mażula ħażin jista' jkollha impatt negattiv fuq l-ekonomija fuq l-Unjoni Bankarja nħoss li għandu jinħoloq tinħoloq din l-Unjoni Bankarja imma nħoss xorta waħda li dinja xi ħaġa li tista' tkun fraġli trattament ta' din il-kustjoni tkun eh, miexja id fit ma' l-aspetti ġenerali tal-Unjoni Bankarja. Nien naħseb li hemm eh, nuqqasijiet eh, fil- uh, rapporti annwali tal-ECB, mux dan il-rapport tana, imma f'dawk tal-ECB tal-ECB u jina jkollu nirrepeti għadina tini darba, illi l-rapport annwali tal-ECB mux qed is blebda mod it-talbiet it-talba tal-parlament anzi jinjora il xogħol tal-parlament fir-rigward tal-istruttura minn flok nejnu il-xulxin fis xoltana donna għadin namluwa diffiċli għal xulxin biex niproċedu. Għalek aħna għanna dan il-rapport bil-rakkomandazzjonijiet li mbagħad il-Bank Ċentrali Ewropew jinjurom fil-rapport annwali tiegħu. Għalhekk jiena nħoss li fir-rigward tal-istruttura u l-kontenut ta' dan ir-rapport naqbel magħhom imma poġġi xi emendi, daħħal xi emendi. Grazzi ħafna. Sinjura Gar, Gada Pelz. Eh, L-Onorevoli Torvald mux qiegħed hawnhekk. Għaw xaħat mill-għalze li jetaw. Eh, middera le, mela xaħat mill-ħodur issa l-onorevoli Beze. Għaj la. Présidente, Ah. C'est avec grand plaisir que je... je... President, u għabi pjaċir kbir. Mela, l-Onorevoli Lambert ħaj jitkellem, ħaj ħajħu post l-Onorevoli Joli. Eh, Mux vantaċ għali kima jina ħan iprova namil mela ħjar li nista. Eh, et niħu post marra jina ġifiri jgħid il-kallimi. Jina nixtieq ringrazzja l onorevoli Bittella r-rapport tiegħu, ħanifoka fuq xi punti li aħna xtaqna nagħmlu kontribut fuqhom. L-ewwel net il-Bank Ċentrali Ewropew huwa bank li huwa meħtieġ u essenzjali imma qed intuh issa e, xogħol ieħor marbut ma' supervizjoni. Barra minn hekk, Eh, palissa bejn iż-żewġ istituzzjonijiet hemm diskussjonijiet li huma pjuttost eh, stretti, aħna rridu li jkun hemm supervizjoni tajba anka tal banka Ċentrali Ewropew innifsu, irridu jkun hemm anka il-trasparenza f'dak fix-xogħol li jagħmel il-banka. il banka F'dawn eh, fir-rapport annwali tal-ECB aħna dawn minnihom dawn il-punti ma din importanti ħafna din il-kwestjoni. Aħna ma niżinniex eh, fil-rapport għax ma rridux niftehmu ħażin fil-fatt imħabba l-interpretazzjoni tar-rapport. Dan ir-rapport huwa parti mix-xogħol ta' Trojka trojka għandha rwol importanti ħafna fil-politika ekonomika Ewropea, speċjalment fil-rigward eh, eh, il-pajiz li anka huma qed jiġu eh, taħt supervizjoni. Aħna tmorru li l-inna unek mill-politika mandatorja. Lisi bi huwa indipendenti fil-rigward tal-politika monetarja ma mux fil-rigward ta' politika oħra. Issa fil-rigward tax-xogħol tiegħu fil trojka li sibi bi qed jagħmel xogħol illi mhumiex marbutin direttament mal-mandat tiegħu imma huma marbutin mal-politika politika oħra na n-nizluwa din u għanazumwa f'moħħna u kol anka il-kommenti kontroversjali li saru mill-IMF, membru ieħor ta' Trojka, meta anka il- kienem problemi fil-Greċja anka fil-rigward tal-istrutturar fl-2010. Punt iħor eh, importanti huwa dwar l-OMT, saħna naqblu mal-rapporter u dwar dak li qal fil-rapport tiegħu. U Forsi hawnhekk għandna nirreferu għas sitwazzjoni eh, li hemm f'ċertu stati eh, membri fir-rigward ta' dan il-programm. Anka x'għan nitkellmu dwar il-promissory notes u l-sitwazzjoni fl-Irlanda f'dan il-każ u il-passi il ħajittieħdu mill-ICB minħabba f'dan. Imbagħad hemm il-kussjoni tal-ELA eh, li sibi hawnhekk irid ikun ovvjament aktar trasparenti. U aħna nixxu li lil sibi biex eh, anka jisemmi il-pajjiżi u l-istituzzjonijiet u anka ratita interessi li huma assoċjati ma' dawn tipi dan it-tip ta' likwidita u ta' kreditu. Anka fuq it-trasparenza nixtiequ li kunem aktar effukar fuq id-data li għandhom xaqsmu ma' asset-based securities illi E, huma e, mnedijin bħala garanziji mill-istituzzjonijiet. U lekk nixtiequ li jkun hemm dejta ċara kull assi involuti biex inkunu nafu eżattament kif li qed evalwa l-affarijiet. Nixtiequ li semaw kol moċar il-ftejmiet li hemm dwar dawn l-assi finanzjari li ħafna ġabi huma sigriti palissa bejn il-Banek Nazzjonali u l-ICB nifsu u hawnhekk aħna imħazbin eh, bil l-ammonti ta' eh, kategorija ta' assi anka dawk li huma marbutin mal-bonds statali illi kull eh, bank fi żona Ewropea jista' joħroġ jew iżomm bl-awtorizzazzjoni tal-ECB għanna nsemmu u kol kif li sibi jista jew ma jistax jinkoraġġixxi li finanzjar tal-ekonomija reali, speċjalment fil rigward tal-SMEs. Ġifiri din hija lista tagħna tal-emendi U eh, jekk ma jkollix ċans il-Sinjora s segwi l-affarijiet inkun nisa nagħmilhom jiena u nkun kontent li nagħmilhom mela il-President għattad il-mikrofon il-Shadow Rapporter ieħor l-Onorevoli Eppen. First of all, I'd like to thank Mr. Pitella. Xejn, ringrazzja l-Sur Pitella għall-abbozz ta' rapport, għal-kemm imur li li minn dak li għacċettabli għal-grupp tijaj. L-abbozz huwa ċar ħafna iżda mixi fid-direzzjoni ħażina. Il-rapporter qed jifaħħar il-LTROs u kontra l-attivazzjoni tal-OMT biex ikun hemm ukoll restrizzjonijiet tal-kondizzjonijiet għal dawk li għandu xaqsam l-IFSF jew li l-ISM bħala programmi u anki biex iwaqqaf il-likwidità ta' ta' flussi tal-OMTs u anki biex ikunem u koll eh, l-assistenza tal-likwidità f'emerġenzi. Dana kollu qed jindika illi wieħed jistampa il-flus huwa soluzzjoni għal kriżi u allura gvernijiet jastampaw il-flus għall-użu tagħhom l-iskuża li jisalvaw l-ekonomija u dana mbagħad mhux qed joħloq valur ekonomiku u allura wieħed jkollu dependenza fuq flus illi ek ma jkollux tant valur. Konċidenza tal-weekend il-Bank ta' Settlements Internazzjonali kien kritika dan l-approċ li permetti lill istati membri illi ikun jista' jipposponu l-ristrutturar meħtieġ. U fil-fatt jiena nixtieq kwota u illi Il-banket jgħid illi dawn il-banek ċentrali ma jistawx jagħmlu dak kollu li jistaw biex bekk ekonomiji li ma jkunux b'saħħithom jerġgħu jaqtu it-triq ta' tkabbir sostenibbli. U ir-rati baxxi ta' interessi fost l-oħrajn fissru illi settur privat ikun jista' jwaqqaf l-ingranaġġ u l-gvernijiet ikun jista' jkoll jiffinanzja fejn ikun hemm il-bżonn. U allura Signora President, kollox ma kollox, nemmen illi għanna nkunu kritiċi ħafna, nkunu aktar realistiċi f'dan id-dibattitu u anki f'dan ir-rapport. U dan il-għan jiena sen ressaq diversi emendi biex bekk nkun nistaw naħdmu għal kompromessi fis-spirtu ta' kooperazzjoni. Grazzi, din mus tkun xi ħaġa faċli tajt il-President, però tajjeb li nippruvaw. Mandiċ aktar eh, shadows fuq il-lista il-gruppi l-oħra bħal gwe ma jidix li se jieħdu il- se jitkellmu l-gwe mela l-onorevoli Bang. Grazzi, President. Reazzjoni għal dak li għadu kif semma s-sur Epping Nistawna nikritika bl-istess mod il-Bank tar Unit fejn qed jirreferi wkoll għal dawn id-depożiti. U inti semmejt daw il-punti kollha li lilek moġbux. U allura ir-rati ta' interess għadhom baxxi bħal ma tagħmel jagħmel il-Bank Ċentrali kif semma Sur Pitella Iġifiri xorta għanna klima ekonomika fejn għanna dawn il-rati baxxi. U għallura, il-xol għet jisir sewa, issa, il-rapport ta' Sur Fitella. Għal kontrolli ta' plismajna jina naħseb il-rapport għet jisħa il-mistoqsijiet il-li għanna nresfu lejn il-Bank Ċentrali Ewropew minna tal-Parlament dawn huma mistoqsijiet li aħna fissirna fid-dialogu monetarju. Is-Sur Pittella għamel sewwa illi jisħaq in-nuqqas ta' demokrazija preżenti hawnhekk għal dak li nxaqsam il-politika monetarja. Żewġ kummenti l-ewwel net il-xirim il-ġdid tad-dejn pubbliku Emmek aħna l-kol kemm aħna sħaqna illi bank Ċentrali Ewropew qed iżomm id-dejn port tal-Portugal u tal-Greċja u matur id-dialogu aħna dejjem tlabna l sur Draghi jgħidilna x'qed jagħmel bil-profitti li qed jagħmel fuq id-dejn. Id-dejn li għandu fideh ġifieri bil-Bank Ċentrali Ewropew. Ċertament dan punt li għanna nisħu, issa punt ieħor importanti, huwa l-fatt illi meta l-BCE jinvesti il-flus fis sistema ta' banek privati, u meta umbat il-bank jespandi u koll il-kriterji ta' eligibilità għax xiri ta' dawn il-bonds, allura donnu qed isir istituzzjoni ta' welfare biex fekk il-banek privati jkomplu jispekulaw. U allura hawnhekk għandna nitolbu il-Bank Ċentrali Ewropew jgħidilna eżattament x'inhuma l-konsekwenzi ta' tali politika. Mbagħad hemm il-politika tar-rata tal-kambju ma semma kollega ieħor. Dina mħiċa qed tiġi spjegata biżejjed fuq livell Ewropea, jiġifieri fil-fatt dak li jiġri huwa illi l-interessi illi e, ċertu pajjiżi qegħdin idaħlu affarijiet li ma tantx qegħdin jagħmlu mill-aħjar biex jaħbu, jidonu qed jiġu e, difizi mill-politika attwali tar-rata tal-kambju bħalissa aħna għanna rata partikolari meta qabla mad-dollaru. Il-bilanċ sana tal-kummerċ ma tantx huwa favorevoli mezzi reali u allura dana jfisser illi il-flus qed iżomm il-valur tiegħu. Diversi pajjiżi jeħtieġu munita iktar dajfa biex bekk ikunu jistgħu jikkompetu ma' pajjiżi fiż-żona tad-dollaru u dana kollu mhux qed iseħħ. Issa, il-BCS jistaw jgħidu illi di mhix responsabilità tagħhom. Iżda xorta waħda dan u dibattitu li suppost isir fil-Kunsill fl-Ekofin emmek il-politika tal-kambju tiġi deċiża u l-Kunsil Bek jeħtieġ illi jappella lil beċe biex bekk l-istrumenti meħtieġa jkunu disponibbli biex ikonna din il-politika meħtieġa. Dawn huma l-punti tas Sur Pitella għandu raġuni semmihom. Grazzi tajt il-President. Li kuku kelli l-kelma jiena kont ngħid illi jekk il-bank eh, il fatti li huwa indipendenti ma jfissirx li mhuwiex demokratiku. l honorable Langen. Grazzi, rajt il-rapport u smajt il-kommenti tal-Onorevoli Pitella, ħafna mill-affarijiet li semma u ma tajbin, iżem xi punti fil-rapport illi aħna ma nistawx naċċettaw bl-ebda konsiderazzjoni. Hemm numru ta' punti illi tassew jeħtieġ illi narbluhom aktar. Punt 10, per eżempju, referenza illi nirrevedu trattati biex bekk ikonna stabilità u impiegi. Dawn huma għanijiet importanti, eċetera. miex kustjoni biex ta' statut hawnhekk. Iżda liema politika monetarja se tkun dik tajba għal ġejjieni Kien hemm xiren ta' snin ta' dibattiti fuq dan il-punt qabel ma ġi introdott l-euro u bidliet hawnhekk ifisser illi t trattati jeħtieġ illi jiġu emendati, jiġu ġifieri nbidlu t-trattati. E, e, kun hemm bżonn konvenzjoni oħra dan huwa eżempju wieħed ta' punt li ma nistax naċċetta hekk dan ir-rapport għaliex mhuwiex qegħdin iqisu wkoll il-fatti. U allura wieħed irid eh, jimxi skont it-trattati f'kwistjonijiet bħal dan, u bad punt tnax jisiden il-PCE biex jagħti aktar attenzjoni għall-effetti ta' tnaqqis tal-GDP, tal-welfare soċjali, l-impjiegi, eċetera. Il-PCE mhux qed jagħmel dan it-tfaddil imma l-istati membri li għandhom jagħmlu dawn il-miżuri. Il-PCE mhuwiex responsabbli għal dawn il-miżuri u ma jistax ibiddilhom jista' jagħti l-assistenza fejn ikun hemm bżonn. U meta naqra r-rapport annwali għal Bank Internazzjonali settlements f'Basil u hemmhekk għandna 19 il-Bank Ċentrali għawlenin mid-dinja. Hemmhekk fil-rapport edin jisemmu illi dan it-tip ta' flus e, jista iwassal is situazzjoni fejn wieħed jagħmel ċertu tfaddil iżda hemm imbagħad differenzi minn stat membru għal ieħor. Mbagħad rati aktar baxxi ta' interessi huma din jgħidu iwasslu għal aktar riski Distorzjonijiet fil-prezzijiet u sbilanċi e, finanzjarji fuq is-swieq qed jgħid dan ir-rapport. Abbażi ta' dan kollu nistgħu naraw il-politika Amerikana qed tinbidel xaġa li l-spekulaturi ma tantx qed toġobhom. Għandna eh, Allura għanna dejn ta' 9.4 biljun euro, għanna 12.8 livell ta' GDP u allura l beċe ma' tkun responsabli ta' kollox. Kif semmet il-President? l-Unjoni Bankarja Ewropea għada emerġenti, għada ma t-esistix għal kollox palissu. Ovvjament, eh, dan huwa punti li mhuwiex eh, trattat fir-rapport tal-2012 għaliex id-deċiżjoni eh, hemmhekk ma kienx għadha intħadet. Għalkemm dan huwa punt li tassew rridu nżommu f'moħħna f'dan il-kuntest. Is-Sur Pitella semma u jiena ħadd nota dak li qal illi rridu nkunu karaġġużi biex nimxu lej unjoni li tasaw tkun kolla monitoraċ. Um, Iżda huma il-banek il-kbar li għandhom aktar minn 30 biljun fuq il-balance sheets tagħhom illi ikunu jistgħu jiġu sorveljati mill beċer Għalhekk kien għandi ħafna dubji dwar supervizjoni bankarja li palazzjoni tgħaddi kompletament il-beċe U fil-Qorti Kostituzzjonali ġermaniza kien hemm limiti issemmew il-limiti għal tali politika. u Geld nicht nur nicht erreicht worden, sondern im Gegenteil konterkariert worden. Die Banken... Ura, Jekk ikonna daw l-ammonti kbar ta' dan it-tip ta' flus, l-est flus li tiġi stampati zzejjed, allura il-pajizet ikollam il flus mill-BCE iżda mbagħad għandhom dawn il-tipi ta' bonds u allura riskju ma' ikbar u l-Bank ta' Settlements Internazzjonali dejjem semma illi dawn dan is-self tal-istat għandu zero riski, riskju tal-limitu zero. Allura, jeħtieġ li tassew nindikaw punti problematiċi li rridu nsibu soluzzjonijiet għalihom flimkien mal-President tal-Bank Ċentrali Ewropew. U lix jiena nħoss illi fil-rapport għandna wis punti illi għadhom dubjuti f'dan ir-rapport, grazzi. Aktar kalima tajt il-President le jekk le nerġgħu ngħaddi l-kelma l-ura lis sur Pitella. Grazzi l kollegi kollha għall-osservazzjonijiet tagħhom, għall-appoġġ, kif ukoll għall-kritika għal dak li għandu xaqsam kwistjonijiet kontroversjali li semmew, jiena naħseb li huwa importanti li konna approċ bilanċat, hemm kwistjonijiet fejn jiena qed nosserva mill-qrib kif eh, nwaslu lill-familji, lin negozji il-flus mill-Bank Ċentrali Ewropew, tema ċentrali għalina l-koll, ċertament irridu nitlu f'aktar dettal fuq dan il-punt jina u kol eh, eh, semmejt il-politika tal-kambju għawnek, punt li, li, li jina introduċejt. Iżda ċertament għanna ħafna fuq xiex nirriflettu, jiena les nisma l shadows u l-kollegi kolla biex bekk flimkien inkunu nistaw nsibu triq ta' nofs il-BCE kif semmejt għamel. Dan din l-aħħar sena sara tur importanti istituzzjonali huwa importanti u nisħaq dan il-punt mill-ġdid il punt mill ġdid il parlament fuq dan il-fajl isib pozizjoni illi naqblu dwar ġifir minna ħatija jien se nkun disponibli 100% biex inqis il-konsiderazzjonijiet illi jitresqu mill-kollegi anki f'din il-fazi ta' qabel ma jiġu prezentati l-emendi. Jekk il-kollegi jixtiequ jitkellmu mija jiena disponibbli, grazzi. Grazzi ħafna mela il-kalendarju tax-xogħol. L-ewwel dibattitu kien dan illum. Emendi, data ta' emendi, 18 ta' Lulju. Diskussjoni ssir fit-23 ta' Settembru votazzjoni fil-Kumitat l-4 jew l-5 ta' Novembru, plenarja huwa ppjanat li dan jiġi diskuss Diċembru. Tistgħu taċċettaw din l-iskeda? Mela, Mela, il-data għall-emendi l-10 ta' ulju Il-punt li jmiss fuq l-agenda. Issa għanna il-rapport ta' sur Burkhardt Balz l-adozzjoni tal-euro mill-Latvija nistaw nqisu eh, l-emendi u nagħti l-kelma lir-rapporter. Grazzi, President, l-ewwel net, nirringrazzja lil dawk kollha li resqu l-emendi kellna 22 l-emenda u l-iskadenza tal-emenda kienet għasira eh, ħafna ġbri kellna 24 sena 24 sija nsi biss biex nresqu daw l-emendi. Iżda stanna l-emendi kollha dimna dokument. Mela, ma tantx kellna żmien illi nagħmlu mod ieħor minħabba żmien disponibbli kena situazzjoni fej kena niddiskutu l-emendi l-lum biss. Umbat wara ikonna votazzjoni. Dana kollu eh, tridu t-moħsomu f-moħkom meta t-diskutu dan il-rapport, ġifiri ma tanċ kena ħina t-diskussjoni tana. Nuk pieċir nara illi aħna stajna n-isu uh, l-emendi kolla. jider illi kullħad donnu huwa favur illi l-Latvija titħol fl-Ewro. U allura nirringrazzja illi Shadows għal dibattitu kostruttiv dawn l-aħħar ġemat. Flimkien aħna deċidejna illi eh, Norbtu flimkien xie emendi eh, illi brabta mad direttiva ma kienx problemi kbar hemmhekk u dana wassalna l-riżultati pozittivi immens naħseb. Stajna bekk naqblu fuq seba' emendi ta' kompromess. Aċċettajna xi minn dawk li ġew punti li ġew msemmija f'A, B, C u F. Si, C u G hemmhekk indigaw xi punti fl-abbozz tar rapport u anki jirriflettu debattit tal-ġimgħa l-oħra U u wkoll il-punt tad dependenza tal-enerġija u tal-prezzijiet kompromess de. Hemm numru ta' kwistjonijiet li ddeċidejna li ma ninkludux fir-rapport. Ir-rapport huwa limitat għall-adeżjoni tal-Latvja tal-Euro U kien hemm kwistjonijiet oħra mresqa fl-emendi li aħna ħassejna ma kienx postom fir-rapport. Nar il-ħamis aħna deċidejna wkoll illi nagħmlu proposta lill-Kummissjoni biex tħalli barra eh, referenza għal kriterji ta' konverġenza. Għana ma ħossux li din referenza hija posta fil-rapport. Jekk taraw l-aħħar eh, situazzjoni ta' adeżjoni fl-Euro, l-Estonja, f'dak il-kas, fil-kas l-Estonja, tal-inklużjoni kienet tkun valida, però mhux f'dan il-każ. U allura jiena nemmen li l-kriterji ta' konverġenza għandhom jerġgħu jiġu konsidrati u abbozzati mill-ġdid, iżda mbagħad jeħtieġ li konna l-qafas adattat biex ikonna proposta. U jiena naħseb illi dan huwa punt li jeħtieġ li niddiskutu f'dan il-kumitat. Nipproponi li nagħmlu hekk. President, l-aħħar punt għamilna sforzi kbar sabiex naraw illi il-rapport ikun pozittiv kollu kemmu l-emendi jidir li saħħew, taw ħafna saħħa l-rapport u saħħew u koll il-fema illi l-Latvija għanda tassew titħol fl-Euro. Grazzi dat il-President, issa naddi l-kelma li xadaw għal grupp ta' soċalisti l-onorevoli Kutas. Grazzi, signor President, fissam il-grupp di Aini najt li na u kolmx etnara problema bil-lista ta' votazzjoni kif spiegħat u kolla ħazar bana ħan invitaw favur isħobija tal-Latvija fiż-żona euro. Kontent li rapporter xilu jisib soluzzjoni għal kwistjonijiet politiċi biex nsejħilhom hekk għaliex il-grupp tiegħi wkoll Semmijat il-ħagġa fl-emendi il-revizjoni ta' kriterji ta' konverġenza ġifiri ovvjament kif ukoll implementazzjoni tal-Unjoni Bankarja u passi oħra fir-rigward tal-blueprint u li hemm naħseb il-rapport huwa pass tajjeb għaliex Dilemma li ħaġa tajba x'dana mhux loku bħal dan ir-rapport bħalissa u laqas ma' naħsbu illi huwa l-waqt. U għalhekk tajb li jkollna rapport ta' inizjattivi fuq dawn żewġ punti naħseb l-importanti ħafna u li l-grupp tiegħi jkun qiegħed jappoġġja. Issa fl-aħħar nett jiena nixtieq nirringrazzja l-membri kollha li kellhom iċ-ċans li jesqu l-emendi u Kif għattilkom aħna ħankunu għedin nappoġġaw is-ħubija tal aġja fiż-żona Euro, grazzi. Grazzi ħafna. Issa, ix-shadow Is-sur Klins. Ah, Mux jgħetaw imma xat floku jgħadlu postu. Le? Mela xedaw li mis. Is-sur Betsim għal-ħodor. Grazzi, President. Fil-qosor, aħna kontenti ħafna bil-attitudni flessibli li huwa wara m'għandniex problemi politiċi kbar aħna b'dan ir-rapport. U fi spiritu dan l-spiritu anzi, aħna kien li aħna smajna dak li attinti dwar il-kriterji ta' konverġenza għat kabbir tal-euro speċjalment ta' wieħed iqis is-sitwazzjoni attwali. Ovvjament din hija ħaġa li tiġi diskussa. Naqbel mija kiva għandna niddiskutu dawn l-affarijiet f'dan il-kumitat. Fejn jista' jkollna forsi anki rapport ta' inizjattiva propja jaf hekk ikun l ħjar mod kif nitrattaw dan is-suġġett. U inti issa illi għamilt din it-talba f'dan il-komitat aħna nistgħu nirtiraw emendi 8 u 9 illi huwa li jimxu flik id-direzzjoni wkoll kienu. Ħanżommu però ma' emenda 18, smajna l-argumenti tiegħek iżda din l-emenda tagħna numru 18 tirreferi għal reġim fiskali vizavi kumpaniji u ċertu bizzat potenzjali li jafu ma ġustifikati. Inti għat li taqbel mal-punt fil-prinċipju, iżda forsi dana mux loku. Aħna minna ħatana ninsistu li dan huwa punt li għandu jitqajjem u għandu jiddaħal fir-riżoluzzjoni tal-Parlament, ġifiri emenda 18 ħanżommuha u ħankunu qegħdin nivvutaw favur ir-rapport tiegħek. Grazzi. Ma tsenna xejn dwar emenda disa. Iva, iva fil-fatt għetlek. Forsi ma fimtnix tajjeb, irtiraw emendi 8 u disaħna. Grazzi, tajt, Signor President. Issa mill-ECR. Għanna, issur straġek bħala sostitut, Iva. Era shadow tal-ICR u għassur zila li ma msax iġi maħna unek u maħna lekin ekin għan li nitkellem fismu, mista nitkellem jena propjament ħanaqra l-pozizjoni tijaw u nerġa nisħaq li din hija l-pozizjoni ta' sur zilas u mux tijaj. Il-shadow rapport tal icr sur zila, jirringrazzja l darboħra sur bal tal Rapport bilanċjat importanti tiegħu, rapport huwa ta' importanza partikolari għaliex minnaħa jura l-Parlament jappoġġa l-ambizzjonijiet tal-Latvja li tingħaqad maż-żona euro u jagħti wkoll il-Gvern tal-Latvja aktar fiduċja kif konfidenza li xjara illi l-isforzi tagħhom ġew rikonoxxuti u premjati. Mill-banda l-oħra l-Parlament Ewropew qal biċċari li qed baqa' xogħol xisir, speċjalment f'dak li għandu x'jaqsam ma' tnaqqis tal-faqar, l-ugwanjanza, titjib f'effiċenza tal-enerġija u diversifikazzjoni, komunikazzjoni aħjar mal-pubbliku dwar id-dħul tal-euro kif ukoll titjib fis-supervizjoni bankarja sabiex nindirizzaw il-problemi tad-depositu ta' dawk li mhumiex residenti. Dawn huma affarijiet li jriġu mitqiesa mill-Gvern tal-Latvja bħala lista ta' kompiti li jrid jindirizzhom jibdeħdem fuq mill-aktar fis. Grazzi. Oh, pardon. Je répète, donc, il n'y a pas d'autre orateur inscrit, il y a concours. Mela, manna ħat iktar li jishtiq jitkellem għax ħat jħor forsi għandu ġaġi xijajt. Sir Kadnix. My child, try to be brief. Iva fil-qosor. Sempliciment xtaqt nikkummenta fuq eh, seba emendi ta' kompromessi li ressa il-rapporter naħseb li dawn huma tajbin jieħdu konsiderazzjoni tajjeb l-spiritu ta' l-emendi l-oħra u xtaqt najt li jina nappoġġom proset rapporter. Mr. Balz, vuli anka kon. Sir Balz. Grazzi, Signora President. Ma nasibx li għandi xinżit ma dak l-intqal. Nasab li il-kommenti jitkellmu waħedhom. Aħna l-koll ħdibna fl-imkien sabiex nħorġu b'dan ir-rapport u għalhekk nirrakkomandaw il-plenarja illi għanna nivvotaw favur idħul fiż-żona euro tal-Latvja. Iva rapporter xartik tajba iva inti għax kollox jagħmel sens, mhux dejjem hekk ikun il-każ, imma la hekk u l-każ nistgħu ngħaddu issa għal voti. Nishtiq illi kolli lista tal-voti sabiex nkun nafx għandi nagħmel kieġobkom. Pare ki ki a encore un point l'ordre du jour avant l euh, le rapport. Ara jidher li għatanna puntiħor fuq l-agenda qabel ma ngħaddu għal-voti. Il-rapporter Wassur Gigol tuħaj kellimna dwar il-budget ġenerali għas-sena finanzjar tal-2014. Donnu ħatma protesta illi inti rittaddi għal votazzjoni diretta. Imma somma, apparti ċajt, mela, ix-xogħol fuq budget huwa diffiċli meta ma jkollokx proposta budgetarja u dik hija sitwazzjoni ironika li ninsabu fiha. Nippreferi kun naħdem fuq budget illi għandu ċifri partikolari preċisi ma s-sekretarjat għalli xorta t-noħroġ b'rapport jien minkejja li m'għandniex budget. Allura jiena niżilt xi prinċipji bażiċi li huma simili għal pożizzjonijiet li ħadna fl moddi Ovvjament qed nassumi illi id-deliberazzjonijiet min-naħa tal-Kummissjoni dwar il-budget li mhux ħanoqgħod nirrepeti, nixtieq nisħaq fuq punt wieħed illi ħassibna daqsxejn aħna. Għaddejna ħafna xogħlijiet addizzjonali l-Aġenzija Supervizorja Ewropea l-iktar part importanti mill-budget li aħna responsabbli għalih. U inkwetat issa nisma illi dal-status illi kienu għadin igawdu sissa minħabba li kollom iżjed kompeti leġislattivi ħa jinħarġu daw mill il frizar ġenerali tal-Aġenziji tal-Unjoni Ewropea u għalhekk dan il-prinċipju ġi perikolat. U dina ironika li xekk aħna qegħdin nivutaw fuq leġiżlazzjoni illi waħda b'waħda tibda tiddaħħal fis-seħ bħal pereżempju li mira l-leżma jew is-CRDs u CRIs fejn li BAs għandhom responsabilità jew inkella ngħaddu għall-implementazzjoni tas Solvency tnejn anki li jopa ħajkollhom ħafna xogħol x'jagħmlu nafu kemm huwa komplikat ix-xogħol tagħhom. Iżda fl-istess waqt donnu illi irrida illi kunem zidiet tal-budget rispettivi hija limitata. U donna qed ikun hemm dal-approċċ ġenerali ta' haircut li huwa approvat jew preferut minnaħa tal-Kunsill għad il tendenza f'daw l-aħħar snin iżda ma tagħmilx sens ma nistgħux impoġġu iżjed responsabilità leġislattiva fuq l-esas u mbagħad bażikament ngħidu le ma nistgħux per pereżempju personal. Jiena rajt bajnejja sitwazzjoni f'Londra pereżempju fejn meta mort fl-uffiċċju tal-IBA stajt nara li hemm ħafna nies ħafna zaza entużjasti u qed jaħdmu hemmhekk. Imma ovvjament din hija ħaġa tajba l-ħażinu il-flus li qegħdin jitħallsu mhumiex kompetittivi fl-Ewropa u għandna wkoll kompetizzjoni issa mill- supervizjoni bankarju tal-ECB bidi mhix kwistjoni biss ta' daqs imma anki ta' kwistjoni ta' rati ta' ħlas jekk dawn mhumiex adattati biex tassew wieħed ikun jista' jikkompeti ma' supervizuri nazzjonali u l karigi fis-settur privat. Għalhekk naħseb li għanna nagħmlu aħna u li l-ewwel qed niddefendu il-pożizzjoni li aħna ma nistgħux nipretendu li nżidu l-kompeti leġislattivi u ma nżidux ir-riżorsi bl-istess strata. Dana kien dan huwa xogħol ta' dan il-kumitat issa u jiena pjuttost interessat inkun naf x'għandkom xi tajdu intom l-emendi pereżempju li ħadd tresqu u diskussjoni sabiex junexxina nsibu rapports bilanċat fuq il-budget li jmiss napprezza wkoll Sinjor President kieku tista' forsi tgħaddi l-kelma l-Kummissjoni għax taxxew nixtieq nisma' minn fejn ħanġibu ċ-ċifri u nisimgħu wkoll jekk huma ux ħajindirizzaw it-talbiet għal żieda fil-budget mitlet eżas u l-Eurostat jew tassew ħajkun hemm l-ewwel ħerka ta' bażi ta' proposta tal-Kummissjoni. Grazzi. Grazzi, ġifieri inti tixti illi il-Kummissjoni titkellem qabel ix-shadows jew wara. Wara tajjeb. Sur Weber mill-EPP. Grazzi, President. Aziz kollegi. Mela, ena raw xanna qoddimna. Għanna unek 25 28 30 aġenzija għanna l-Kommissjoni u fil-Komitati tagħna aħna niġġieldu sabiex il-Komitati jsiru dejjem aktar kbar u aktar importanti u qegħdin nibnu xi ħaġa li aħna tassew konvinti li hija meħtieġa. Ovvjament l-affarijiet mhumiex faċli, speċjalment da żminijiet fejn Naħseb jiena l-flejja sa' seba' snin li ġejjin ħajkunu biss fl-immaġinazzjoni tagħna. Irridu nifokaw fuq dak li huwa tassew essenzjali, irridu nkunu meta naqsu rridu nkun tassew determinati li għandu jitnaqqas dak il-budget dan huwa fl-aħħar mill-aħħar xogħol tal-ikon. Għanna biss ftit linji budgetarji li huma tar-responsabilità tagħna u għalhekk ma nafx hekk aħna tassew illi għandna nifinanzjaw lil dawk illi jaħdmu kontrina ħafna drabi. Għalhekk jridu inħarsu lejn is-sitwazzjoni forsi b'mod kalm. Kif qal ir-rapporter? M'għandniex noqogħdu nikkompetu bejn min ħajkollu l-aqwa l-izbaħ eh, aġenzija imma rridu nifukaw fuq dak li hemm bżonn isir li hemm bżonn biex jagħmilhom. Grazzi u mill Soċjalisti Demokratiċi Survang. Grazzi, Signora President, eżis kollegi. Nasab il-koll taqblu kemmu xogħol sensitiv dan u kemm diffiċli diskutu l-budget fiħdan il-Kumitat li kon għas-sena 2014 meta għat m'għandniex budget għal dal-perjodu. Il-deċiżjoni formali ma t tittieħed qabel Settembru żgur għalhekk idu noqogħdu attenti mill-kuntest politiku u l-inċertezza tal-vot finali fil-Parlament li fl-aħħar mill-aħħar hija l-espressjoni ta' setat parlamentari għalhekk m'għandniex nanticipaw dak li għandu dak li għandu jsir fix-xhur li ġejjin ma ma nafux sejġri. jiġri. U għal daqstant dak li għandna f'paragrafu 2 huwa problematiku ħafna għaliex diġà qiegħed jgħid illi ħajkun hemm budget iktar baxx minn dak li nixtiequ. aħna iktar eh, ħerqana li konna budget Eh, antiċikliku minn dak li għana fl-ewwel paragrafu, ma li għana l-ewwel paragrafu aktar b'saħħtu, aktar qawwi. Jiena personalment nixtieq illi nistenna daqsxejn x'ħad tkun il-verżjoni tal-Kummissjoni l-ewwel qabel ma noqogħdu nitkellmu dwar x'emendi jista' jressaq il-Grupp Soċjalista. Il-fatt li qegħdin iddiskutu das suġġett hawnhekk flikon huwa li propju niddiskutu il-proposta ta' kummissjoni f'aktar dettall. Issa l-opinjoni ta' Sur Kigold tiffoka wkoll fuq il-finanzjament tal-Aġenzija ta' Supervizjoni u fuq il-finanzjament tal-Eurostat, ecc. Dan hija mod kif jipprova forsi jevita u jdur daqsxejn mas-suġġett, ħaġa li jagħmilha b'mod tajjeb ħafna U għemma fajt oħra li jahna nsembu flikon li forsi nistaw ndaħlu fil-opinjoni bħal per eżempju fiskalis. Mandiġ dubju, Sinjura Presidenti, li ħajrna xina nil-qbil fil-komitat u jiena inkun tassew kontent li noħroġ bi proposti sabiex inkompli nsaħħaħ l-opinjoni tal-rapporter. Grazzi. Ikkellimni miss is-Sur Torvalds. Iżda mhux qiegħed hawnhekk? tagħmilha xi ħadd minn qalde illi jixtieq jitkellem fis-sem Torvalds, Mr. Torvalds, le, ma ħadd Tajjeb, mela ngħaddu issa għas-sur Sila illi mhuwiex hawnhekk laqas. Għaw xi ħadd mill-ICR li jixtieq jitkellem fis-sem Mr. Tealer? Le. Ma dak l-aħħar wieħed fuq il-lista shadows ma nalħat mill-gwe Għaw xi kollega li forsi jixtieq jgħid xi ħaġa su Lamberts. Le, le, mux matriċa, le, tajjeb. Jek trid nista' nagħmel ta' birruħi li mill-gwejhom mill-ICR kif tgħidli le le rrid ngħid kollegi oħra forsi nies li mhumiex kelliema għal gruppi. Membri ta' li mhux soltu jkollhom iċ-ċans li jitkellmu jekk iridu. Tintihom l-opportunità. Sur Gigol tiddispjaċini ma' ħadd mill-Kummissjoni hawnhekk li jista' iwieġeb il-mistoqsijiet tiegħek. Imma jibatulek tweġiba bil-miktub fil-każ. Kjoġbok fidejk. Ħajjak mhumiex hawnhekk ma jistax jitkellmu ħaġa minn hawn lid-dinja. Imma insomma, ġifiri bazzikament ħajkonna iċ-ċifri lejn l-aħħar tax-xahar dal-waqt ġifiri għappik li nirċevuhom daw. U issa nistenna wkoll li l-kollegi jresqu l-emendi tagħhom sabiex imbagħad inkunu nistgħu naraw kif nistgħu niffinanzjaw lil dawk li jaħdmu kontra l-interessi tagħna. Il-mistoqsija ovvjament jekk efrak għand tix tiġi finanzjata wkoll fil-futura li xaħna natu sussidji kbar f'dak il-qasam u għalhekk naħseb li din għandha xi ħaġa li trid tiġi indirizzata wkoll fir-rapport Stolojan. Paragrafu 2 mux qed jirreferi għaċ-ċifra ġenerali tal-budget Ewropew, sempliċiment jgħid li meta jkun hemm politika budġetarja wieħed irid iqis l-effiċenza u tnaqis din hija parti mill-logħba tal-budget. Għal daqstan taħna fil-Kumitat Ikon Mannix. Nantiċipaw n-nafqa futura Din hija xi ħaġa li għedna fil-modi, bażikant kif qed tajt inti mhux hekk aħna qegħda nitkellmu dwar il budget tal-agrikoltura, iżda kien hemm Inti l-argumenti tiegħek imbagħad kienu pjuttost sensittivi naħseb li rridu nħarsu lejn l-aspetti ta' tnaqis. U ħan irrepeti il-proposta tal-ħodor illi il-flejjes li qegħdin jiġu investiti anke dak għandu x'jaqsam mal-ewro, eċċetera, m'għandhomx ikunu daqshekk kbar l-ammonti. Però m'hemmx ħafna oqsma fejn aħna nkunu kuntenti li naqsu. Għal daqstant, fl-aħħar mill-aħħar jkollna iktar flus għall-investimenti futuri iżda dan mhuwiex fil-mandat tagħna. Grazzi ħafna issa l-kalendarju. Dan kien l-ewwel skambju ta' opinjonijiet l iskadenza tressiq tal-emendi 18 ta' Lulju. Imbagħad ħa nindirizzaw dawn l-emendi fil-5 ta' Settembru meta nerġgħu lura u niltaqgħu. U minħabba l-iskeda tal-Komitat tal-Budget ħajkonna nifutaw fl-istess ġurnata fil-5 ta' settembru ġifiri. Kieġbok xatt? Signora President, kif għadhom kif qalu l-kollegi, ma nafx għalfejn għanna biss niprofaw nieħdu pożizzjoni kaqas biss nafu fuq la xafmanti ta' flus għedin nitkellmu fuq u laqsabu l-Kommissjoni, President. Issa narraw, m'hemmx ta' sa dak iż-żmien forsi nkunu nafu x'ridu nagħmlu. Iva ma xi skopu li jkollok skeda jekk aħna rridu ikonna noqogħdu nipposponu dejjem l-affarijiet mhux hekk qegħdin nagħmlu. Eh, nistennew naraw xħatajt il-Kommissjoni xinu ma' riżultati tan-negozjati tal-budget ma jagħmilx sens li aħna noqogħdu nippruvaw naqtaw x'ħajkun it-tnaqqis. U nippruvaw nagħmlu xi ħaġa bla bażi u dettal ta' xejn. Għandek raġun. Għandek raġun sur Gossess sajt il signor President ma' forsi nistgħu noħorġu b'xi tbassir, xi previżjonijiet. Għalin qas ikollna idea, sur Gossess Ma nafx jien. Il-previżjoni mhix xi ħaġa faċli għax din hija ħaġa li tiġri qabel ma jsaħħu l-avvenimenti infushom. Is-Sinjura President, ara, is-Sekretarjat għandu xogħol li għamil dil-bicċa xogħol il-rapporter. Naħseb li ħaġa daqsxejn ridikola li qegħdin niksbu rapport meta m'hemm l-ebda sustanza fuq ix nibbażaw ruħna huwa minnu l-intqal irridu naraw eżattament kif il-koordinaturi wkoll jippretendu li għanna niktbu rapport jekk laqas biss għandek iċ-ċifri. Mx stramba dil-ħaġa. Aħna nek nitkellmu fuq affarijiet futuri, ġifri onestament ma nafx inni huma eh, finijiet ta' dal-eżerċizzju, forsi ħadd jista' jispjegali. Imma m'hemmx tagħmel Jiena naħseb dan għana nikdbu kollox bil-miktub. Għara kieku jiena ma kontx għadawnek bħala president u koll kont għatnew dan dwar fejn għanna niddiskutu dan il-punt, imma emżon naraw issa. Illi jekk aħna rridu illi l-opinjoni tagħna tittieħed in konsiderazzjoni allura rrid ikollna skeda u għandna din l-iskeda 18 ta' Lulju li skadenza għal emendi imbagħad wara minn hemm naraw. Il-votazzjoni suppost għandha ssir fil- 5 naqsin kwart mhux kulħadd tat qaf issa nwaqaf il-laqa u nittama li niltaqgħu fil 5 naqsin 20 sabiex inkunu nistgħu nivvutaw u sa dak iż-żmien naħseb li Sinjura Bowles jirna xira tiġi hawnhekk sabiex għall-inqas tmexxi il-laqa wara l-votazzjoni fil-ħamsa jina ħammex il-laqa sa dak il-ħin. Nerġa' niltaqgħu fil-25. Steht auch in der Tagesordnung. Okay, are we ready? Mela. Lesti, signori, grazzi. Nistaw niprofaw il-votazzjoni biex naraw li qed taħdem għaw xi ħadd il-kard jiena m'għandix il-kard insejta jkoli ngħid eh, naħti li ma ġibtix. Mela, il-votazzjoni hija miftuħa biex nivvutaw bħala test. Baqa nej min jivvota. Tajje pala nija, mela. għaxin kontenti. Mela l-ewwel paragrafu it-test oriġinali minu favur, minu kontra, astenzjonijiet għadda. Paragrafu 2, favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. L-emenda 2, minu favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Il-kompromess A, minu favur, minu kontra, astenzjonijiet għaddiet. Kompromess B, minu favur, minu kontra, Astenzjonijiet għaddiet. L-emenda 5 irtirata. Il-kompromess ċe minu favur, minu kontra, astenzjonijiet għaddiet. il 5 A ġiet irtirata naddu issa għal kompromess D minu favur. Kontra. astenzjonijiet għaddiet. Naddu issa għal kompromess E meta nsibuh Mela. Il-kompromess E minu favur, minu kontra sensoniet għaddit. L-F minu favur, kontra sensoniet għaddit. Mela. Emenda orali G, kompromess G. F'żewġ partijiet. Nixtieq noġġezzjona għal din l-emenda jgħid il-membru parlamentari għaw xaħtiħu li oġġezzjona tistaqsi il-President ma nistawx nivvutaw fuq mela, nistaw nivvutaw kontra tagħhom forsi ktar aħjar jekk nagħmlu hekk. Mela, kompromess ġe kif kien minu favur, minu kontra, astenzjoniet, għadġiet. Issa, għanna mandorali mill-ħodor fuq l-emenda 18 din hija miktuba mill-ġdid tistaqsi l-President ħanuħdu għal emendorali ħatmu qed joġġezzjona mela jekk nivvutaw favura din allura waħda oriġinali um, taqa. Minu favur? Kontra? Assenzjoniet. Naħseb jina ma diġdi, imma nipreferi niċċekkja b'mod elettroniku. Uh, hang on, what my lot doing? Right. Okay, one more to add to the against. Mela, għanna wahda oħra kontra, 16 favur u 21 kontra, taqa, naddu għall-emenda oriġinali 18 mela. Minu favur? Kontra? Et uh, nitħawwa taħjar niċċekkjawa din. Tmintax. L-oriġinali, jekk joġobkom. 18 oriġinali. Right, it's five more. Baqa ħamsa min jivvota, inkella la il-votazzjoni, il-votazzjoni maluqa, u din maddiċ laqas. Mela, maddiċ, naddu wissa għal-emenda 20, dawk li huma favur, kontra assenzjonijiet għaddieta. Votazzjoni maqsuma fuq 22 l-ewwel parti minnu favur, minnu kontra sensonijiet għaddiet it-tieni parti minnu favur. Kontra astensjonijiet maddiċ. Il-paragrafu 12 minnu favur, kontra astensjonijiet għaddiet. Il-paragrafu 13 minnu favur, kontra astensjonijiet għaddiet. Mela, Premessi u citations, kolla kamuma, fi blok, minu favur, kontra, assenzjonijiet għadġew kolla. Votazzjoni elettronika fuq it-tekst kollu kif inhu emendat. One more to... Baqa person oħra biex tivvota. Grazzi. Mela 35 favur. Xaħat kontra u tnejn astjenaw. Nirringrazzjakom. Uh, congratulations to Burkhardt. I think we now... Uh, the minister next, yes? Mela. Għanna waqfa. Għasira sa' kem jasal il-ministru fil-ħamsa. Fil-ħamsa, grazie. Okay, so uh, I welcome. Uh... Mela. Nati merħba lill-Ministru, il-Ministru uh, Michael Union li ġi għad-dialogu tal-axħar tal-presidenza tagħhom. Naħseb jistgħu jkunu kuntenti fuq numru ta' affarijiet li uh, ġew kompletati ġew uh, imlestija għanna il-forma tas solzu 10 minuti minn ministru un bat 5 minuti eh, għal mistoqsijiet u risposti Kollegi, eh, nixtieq nitlobkom minn qabel jekk joġobkom il-mistoqsija għandha tkun qasira u tagħmlu wix bħala stqarrija mamluha bħala mistoqsija. Anka jekk forsi jkun hemm ħin intukom ċans anka terġgħu intom titkellmu wara li tkunu għamiltu l-mistoqsija. Dejjem jekk ikun hemm ħin. Dan huwa l-metodu li ħanaplika u l-Michael intiħi il mikrofon Grazzi ħafna. Sharon. Jina kont hawnhekk f'jannar u kuntent li rġajt ġejt hawnhekk qudiem dan il-komitat eh, wara li spiċċat il-Presidenza Irlandiża sissa kellna ħames kunsilli tal-Ekofin, wieħed minnhom eh, sar b'mod informali u kien ta' suċċess f'Dublinu U mm, fil-Lussemburgu ħajkonna laqa din il-ġimma u kol din nar l-erba biex naraw jekk nalħu xtejjim fuq il-WRD. Mela, nixtieq Eh, eh, nirreferi għal diskors li għamilt fjannar ta' din il-sena, il-period ta' qabel ma' beddiet il-presidenza ta' naħna eh, għamilna numru ta' zmin niltaqaw ma'kom biex insiru nafukom u anka ħarisnu lejn ħafna mid-dozjers ta' komu naħseb irna xin anka naħdmu b'mod kostruttiv il-ħakna ħafna kizbiet aħna eh, eh, u koll kena numru ta' proposti li kienu ambizjużi ħafna li ħdimna fuqhom. Ħan ħdimna fuq il-governanza ekonomika, anka fuq il-semestru Ewropew, anka ħani privan il-qbil fuq il-pakket ekonomiku għal-sorveljanza fil-zona tal-Euro fil-servizzi finanzjari. Għamina prioritajiet fuq il-proposti mar buta mal-banek. U maddejn sovran. Anka eh, ħdimna fuq il-direttiva, eh, fuq il-rizoluzjoni tal-Banku l-Kupru eh, Ekonomiku. Nishtiq nejt ngħid illi Eh, fl-ewwel eh, kunsil tal-ekofin ukoll kien hemm eh, bil li minn xta seta jgħaddi għall-istadju l-ġdid fejn iddaħlu l-FTT. Dan juri l-imparzjalità ta' din il-presidenza aħna għamilna il facilita biex min rrit seta jiddaħħal anka eh, tekst li aħna ma konniex biħsibna nidsieħbu fih. Aħna u kol għanna fajl zoħra CCCTB eh, għanna u kol eh, ħidma fuq l-evazjoni tat taxxa u l-direttiva tal-tfaddil u anka mandata negozjati ma' pajjiż pajizi terzi. Fir-rigward il-budget annwali aħna ħdimna fuq il-budget tal-2013 il-preparazzjoni tal ta' gwida l-2014 bla dubju li aħna ksibna progress signifikanti fl-agenda ta' servizzi finanzjari kien importanti ħafna li aħna namlu dawn il-passi l qoddim fuq il-leġislazzjoni e, eh, malbuta ma' l-Unjoni Bankara u għamina progress anka biex immexxu din l-agenda l qoddim dan kien importanti ħafna mhux la presidenza Irlandiża biss imma anka l-Ewropa kollha għalek il-ħakna bil fuq il-rekwiziti tal-kapitali biex jgħatu stabilizzazzjoni għal-banek fil-Unjoni um, Ewropea anka supervizjoni tal-banek u tali bi aid biex hemm supervizjoni ħjar tal-banek fl-Europa kien hemm diskussjoni diffiċli ħafna anka fl fin dan l-aħħar anka fuq ir-riżoluzzjoni tal fuq id-direttiva tal-riżoluzzjoni tal-banek u inħossu li dan huwa fajl importanti ħafna u aħna nixtiequ li jintlaħaq fil-Konsilv dan biex ikun hemm involviment anka mal-Parlament f'din il-fajl importanti ħafna mbaqa ħafna xistir, speċjalment fuq l-iskemi ta' garanzija ta' depoziti imma fuq l-irkupru rizultuni tal-banek din dan huwa prerequisit qabel ma jkun hemm l-iskema ta' garanziji um, e, imnedija. Din kulħadd jaff xinija din l-iskema ta' garanziji maħna pala presidenza għanna f'maħna u koll aspetti oħra tal-agenda ta' servizzi finanzjari. Anka fuq il-Mortgage Credit eh, Directive il-ħakna ftajin biex ikun hemm implementazzjoni ta' regoli ġodda biex dawk kollha li għandhom il- il-self ikunu jistaw jibbenefikaw minna u nisperaw li tiġi adottata dal-waqt tilħakna u koll eh, ftajjien fuq il-direttiva ta' trasparenta illi ħatejn il-swiq regolati fuq kustjonijiet zar eh, flekofin ta' nar il-ġima u koll eh, l-ħakna bil biex niftħu il diskunetta trialogu ma'kom. Wasanna biex uh, nilħu uh, bilanka fuq PREP, samenna progress fil-Konsil fuq uh, il-regolament ta' Central Securities u bdejna diskussjonijiet fuq il-raba direttiva tal-ħasil tal-flus, samenna progress u koll fuq numru ta' dossiers finanzjari u wasanna l-konklużjonijiet fil-Konsil u inkanna l-ħakna qbil ma' kom fil-Parlament Fej ma kienx possibli biex jisiru konklużjonijiet, aħna ħana d il mill-presidenza għal-ġida biex jintaqf tejmu importanti illi il-presidenzi jgħadmu fl-imkien biex ikun hemm progress fix-xogħol tal-Kunsell. Naf li ħdimna tiġa fuq il-xogħol li ċipru nispera li Litwanja wkoll kun sa tibbenifika mix-xogħol tagħna ħafna xogħol xisir u sfidi u d-dimna aġenda sinifikanti fis-settur ta' servizzi finanzjari b-16 il-proposta leġislattiva li huma kollha attivi palissa u proposti ġodda li ħajġu eh, li qed jiġu proposti kull xar diskussjonijiet eh, fil konsillu u fil-Parlament jtejbu dawn il-proposti biex ikun hemm leġislazzjoni aħjar il-kol irridu naħdmu fuq governanza eh, tajba anka biex ikun hemm leġiżlazzjoni tajba li tkun effettiva u għanna nħarsu lejn mhux biss il-veloċità manka l-kwalità u dan l-approċċ huwa wieħed raġonevoli u uh, Eh, ena ħafna. Dak li tallimna mill-kriż finanzjarja u tad-dejn sovrana, sovran wassal għal dawn ir-regoli li introduċaw fost affarijiet oħra, sistemi ta' sorveljanza anka fil-sistema fil-politika eh, bankarja qed naraw fuq aħjar fuq il-dejn uh, sovran, flessibilità fil-prezzijiet, infurzar aħjar tar-regoli u dan huwa importanti ħafna l-istati membri e, jistaw era huma kif jistaw ilqu l-miri tagħhom fil-meda ta' żmien medju anka e, fir-rigward tal-proċedura tal-deficit eċċessiv Il-kisba tal-presidenza taħt il-governanza ekonomika kienet biex jintlaħaq sejn fuq il-tupek dan biex eh, nejnu l-pajjiżi li għandhom eh, problemi u għandhom deficit oli tu pek issa daħal minn Mejju li għadda il-proċess ta' semestru Ewropew u importanti ħafna biex jassikura li l-istati membri jkunu jistaw jiddiskutu il-pjan tagħhom budgetarju ekonomiku mal imsiħba tagħhom u mal-pajjiżi l-oħra għandna anka roadmap eh, li jibdiet mill-Diċembru li għadda biex affarijiet imxu aħjar u inħoss li ksibna riżultati tajbin fir-rigward il-governanza ekonomika Ekonomika tal-Unjoni u anka qed eh, biex il-semestru jiġi komplet fil-Kunsil tal-din il-ġimgħa. Imma mm, mm, għalkemm dan mhuwiex fuq governanza eh, ekonomika ekonomika nixtieq insemmi il-dossier eh, marbut mal-Ġorġa dan ġi diskuss qabel u issa sibna soluzzjoni għalih. Ksibna aktar fil-tassazzjoni mill-li ħsibna u tiġa irriferejna għal l-Ekofen fejn e, semmejna l-FTT il-presidenza u koll promuva il-ġlid kontra il-frodi, l-evazjoni ta' taxxa u E, semma kemm huwa importanti li wieħed jiġġielet kontra l-frodu l evażjoni ta' taxxa f'April semmejna miżuri li issa jiġu adottati mill-Kunsill. U bil fuq il-mandat biex il-Kummissjoni tkun tista' tiddiskuti ma' pajjiżi terzi fuq il-ftejemiet tal-tfaddil anka fuq il-fiskali sal-2020 intlaħaq ftejim dan nistgħu niġildu l-frodi permezz tiegħu u eh, issa u koll din eh, nisperaw li nilħu ftejn fuq l-MFF. Dan għandu jgħin eh, fil-ġlida kontra il taxxa biex bekka il-flus li jintilfu mit-taxxa jinġabru u jitlu fit-teżori tal-pajjiżi. Em, u koll bil fuq il-grupp tal-kodiċi ta' kon dotta u nisperaw li ftejm jħor li jintlaħa issa f'ġunju. Għamilna progress anka fir rigward ta' taxxa marbuta mal-enerġija u tkellimna anka fuq il-limiti u l-eżenzjonijiet. Il-lan tal-presidenza tagħna kien fuq it-kabbir u x-xogħol, naħseb aħna li meċċej irnexxinna meċċu l-aġenda l qudiem eh, anka eh, baktar kredibilta eh, anka biex nejnu l negozji Irrid ikun strateġija b'saħħitha ta' tkabbir minħabba li ma tantx hemm riżorsi finanzjarji pubbliċi u minħabba il-problemi li hemm fir-rigward tas-self huwa importanti li kull min ifassal il-politika u daw kollha interessati jaraw kif is-sistema finanzjarja u s-swieq u l-strumenti finanzjarji jistgħu jgħinu biex it jgħaddi lejn l-investiment fl-infrastruttura u fajnuna lill-SMEs. Anka eh, fir rigward ta' self għal medda ta' żmien eh, twil. Dawn huma koll elementi importanti fl-ekonomija tal-Unjoni Ewropea. Kien hemm anka ekofin eh, informali fej diskutejna u id-deċidejna li namlu eh, grupp tal-esperti li kun jgħati tratta l-SMIs anka biex il-self jgħin għal kabir fl-istati membri kola. ħdimna biex ikun hemm tal-munita Eh, tal-Euro u anka illi konna leġizlazzjoni għall-Unjoni Bankarja. Jiena nixtieq eh, eh, qed nistenna l-appoġġ tagħkom għall-Presidenza l-ġdida, speċjalment fir-rigward tal-Unjoni Bankarja. Il-Presidenza qedem biex tgħin illi jintlaħaq ftejjim bejn il-Kunsill u l-Parlament. bħala presidenza eh, dan huwa xogħolna fis-sitt xhur li għaddew jista' jkun li mhux dejjem bilna imma pruvajna kemm jista' jkun li eh, eh, nilħu soluzzjonijiet fuq ħafna dossiers ħdimna flimkien biex nimxu l-qoddim għatem sfidi imma naħseb li wara sitt xhur għandna it-track record uh, neċessarju u jiena les nirrispondi mistoqsijiet ta' much and indeed it is quite a, an impressive uh, list of dossiers that you have managed to uh... Nirringrazzjawk aħna tal-progress uh, li għamilt, naflikalkom ħafna dossiers li jintom urittu mill-presidenzi ta' qabilk tagħkom. Eh, naf illi kien hemm anke xi intoppi anke fid-diskussjonijiet eh, mal-Parlament, però dan ma kienx eh, minħabba l-Presidenza Irlandiża nifisa imma aktar kien minħabba li aħna konna qegħdin naħdmu b'mod aktar veloċi mill-Kunsill innifsu. Issa ngħaddu għal mistoqsijiet ta' ħames minuti u ir-risposti Jean-Paul Cosette għal PPE. Grazzi ħafna, Signora President. Ministru President, M'għandix dubju illi personalment inti impenjat uh, eh, fi xol importanti li għandek u d-dimek. Et intik ħafna komplimenti imma għandi anka kritika x'namel. Jena naf li inti impenjat ħafna Uh, għandek ħafna xogħol biex tmexxi daw il-kussjonijiet kollha il-qudiem. U naħseb il-koll nistgħu ngħidu li l-Presidenza Irlandiża kienet qed taħdem tajjeb ħafna issa mill-perspettiva ta' ċittadini li aħna nirrappreżentaw hawnhekk. L-Ewropa mhix qed tagħmel progress, fajnejn iċ-ċittadini mhix qed timxi il-qudiem. il qudiem jekk tħares lej riżultati elettorali u jekk tisma' l-diskorsi politiċi u tisma' dak li qed jgħidu ċ-ċittadini taf li hemm eh, ħafna kritika lej l-Unjoni Ewropea li juri li aħna fil-Parlamentu intom emek marnex il-komx eh, li eh, tinformaw il-poplu dwar ix-xogħol qegħdin tagħmlu. Huwa veru li eh, hemm impass fuq ċertu kustjonijiet importanti kif qalet anka il-Sinjura President kien hemm mozzjoni li ħna votajna fuqna fuqha li kritikat l kunsill il il-nuqqas ta' kapaċità tal kunsil biex joħloq eh, soluzzjonijiet għal problemi li għandna dimna Kif qal ċermen u huma kun qegħdin jaħdmu u b'mod veloċi u b'mod eh, stret il-ħana konsens anka fil-Parlament, eh, anka fuq kussjonijiet komplikati, anka fost bejn ħafna membri parlamentari, pero xorta għadana dawn il-difikultajiet u il-krizi għadama ma għaddeċ u din aħna rridu narfuwa u minn din il-perspettiva inti żgur m'intix qed tkun mejjun mill eh, kollegi tijaj, tijaka, inti taf il-problemi għadhom emmek. Aħna għadin nistennu mill-presidenza, nafu l-ħdim tafna, maħna li għed nistennu mill-presidenza u illi huma eh, jippruvaw jiġbdu flimkien eh, l-istati membri biex dawn kolla jiġbdu ħabel wieħed. Hemm dossiers importanti ħafna l-Unjoni Ewropea li issa huma kollha mblukkati. Nifhem li eh, kull pajjiż għandu l-interessi nazzjonali tiegħu u l-pożizzjonijiet tiegħu imma l-ċittadini qed jistennaw xi ħaġa mill-Ewropa. Speċjalment jekk dawn għandhom sentimenti pożittivi lejn l-Ewropa. Imma hemm klima negattiva minħabba nuqqas ta' progress li qed isir u eh, forsi nista' ngħid ukoll minħabba l-prestazzjoni tal-President tal-President tal-Kummissjoni li jaddi l-messaġġ b'mod ċar liċ ċittadini. Aħna napprezzaw li inti qed taħdem qiebes imma nixtieqek taqra il-mozzjoni li għaddiet mill-Parlament fuq dawn il-kustonijiet kollha. Grazzi ħafna. Very much. Grazzi ħafna. Sur Gose, aħna nafu konxi illi li ċittadini għandhom ħafna diffikultajiet eh, mhux biss pajjiżi bħal tagħna eh, u fil-Portugal f'pajjiżi oħra aħna eh, żgur li qed inħallsu ibes għal dnubit tal-passat, il-proċess ta' korrezzjoni, il-proċess ta' korrezzjoni fiskali mhuwiex xi ħaġa faċli u jekk innefqa' titnaq titna inqas dina tagħmel impatt fuq servizzi jekk tolli it-taxxa, ovvjament l-inkam disponibbli għal ċittadini ħa jiġi effettwat u meta jkun hemm qatt Eh, eh, anzi, u l-qati jizdiet situazzjonijiet bħal dak u għalek il-Presidenza Irlandiża għazlet l-istabilta il-xogħol tkabbir bħala tema tal-Presidenza Irlandiża x'aħna konna fiċ-ċentru tal-affarijiet eh, u ridna li jkun hemm il-korrezzjoni naraw li dejn ikun sostenibbli dawn huma miżuri neċessarji imma mux dejjem waslu għall-anijiet fuq il-meta ta' tmin twil li l-anijiet tagħna għall-Ewropa. Naħseb li rridu nkomplu naħdmu madwar l-Ewropa kollha biex il-korrezzjoni fiskali li għandha ssir issir konxi li hemm dibattitu kbir fil-pajjiżi differenti dwar il-programmi ta' awsterità u anke l-programmi ta' korrezzjoni u jekk hemmx alternattivi li forsi jaħdmu aħjar. Il-perċessjoni tagħna fil-presidenza kienet illi din mhix kustjoni li wieħed ikollu programm eh, eh, minn flok eh, xi ħaġa minn flok dak li qed iseħ, imma irid iseħ dawn il-programmi li jridu jaħdmu jitfit ma dak li kien diġà qed iseħ. U fuq dak dimna aħna, sa fi rigward li nishtiqu u anka x'edin nimbuttaw bħala presidenza aħna inħossu li l-programmi ta' korrezzjoni għandhom jitkomplow imma hemm progress bil-mod anka fit-komplija tas-suq u it-komplija tas-suq se jgħin il-GDP tal-Unjoni kollha tal-pajjiżi differenti. Il-kapital addizzjonali illi hemm mill-Bank ta' Investiment e, jista' jgħaddi 180 biljun euro e, ta' investimenti fil-kumplament tal-Unjoni hemm ma' kussjonijiet fis-sistema li għandhom x'aqsmu mal-control party financing illi qed e, Eh, idawem it-twassil u eh, ta' dan il-kapital addizzjonali jekk inħarsu lejn mudell Amerikan 75% tal-finanzi tagħhom għall-industrija tiġi mis-sorsi li huma mm, li mhumiex ġejjin mill-banek u aħna naħseb li nserħu wisq fuq il-banek bħala sorsa likwidità fl-Unjoni Ewropea, speċjalment tal-industrija u għall-SMEs. U naħseb li eh, Għalek fil-Dublinu ehm, fil-laqa formali tlabna l-Komissjoni toħraġ Green Paper u eh, eh, biex li titkellem fuq alternativi tal-finanzjar li mhuwiex mill-banek. Jiġifieri hemm bżonn ta' bidliet kbar Eh, ma sarx ma sarux bidli kbar fis-sitt xhur tagħna imma eh, imma dak li sar kien neċessarju u issa rridu naħdmu fuq alternattivi marbuta ma' daw. Issa l-grupp tal-essenti li hemm Gwangok. Grazie ħafna Sharon. Ministru. Fil-kommenti tiegħek Inti sħat fuq il-ħtieġa ta' governanza effettiva. Imma, e, xorta wahda għatem dan il-deficit e, kbir e, fl-Europa, dan l-aħħar meta tlabna l kommissjoni biex tamlina tamel tniżelanijiet ta' għatna ta' deficit rajna kemm l-affarijiet kienu eh, stretti fit two pack u fis six pack anka eh, minħabba l-kontroll demokratiku illi forsi anka eh, wassal l-Komissjoni biex tagħmel reviżjoni għal ċertu pajjiżi fil-Ewropa pal l-Italja, Franza u l-Portugal. U għalhekk illi nixtieq infakkarkom illi l-Sur Rasmussen Id-direttur tal-ICB u għal dalodu illi fl-istadju li jmess tal-Unjoni Ekonomika Monetarja ħajkonna bżonn aktar eh, governanza ekonomika integrata taħt eh, korpi li huma demokratiċi taħt kontroll ta' korpi demokratiċi u l-pożizzjoni ta' hija il-pożizzjoni tiegħu hija bħal dik tal-Parlament kif hemm imniżel fir-rapport ta' jissen. Iġifiri, irti ikollok eh, entità demokratika li qed jgħid eh, dan fil rigward tal-Eurogroup u l-kunsir kollok eh, kontroll demokratiku anka permess tal-Parlament Ewropew aktar mill-li komitat tal mill-li kumitati mill-Parlamenti Nazzjonali. Jiena nixtieq nkun naf x'in l-pożizzjoni tiegħek f'dan id-dibattitu f'din id-diskussjoni x'in huwa l-messaġġ tiegħek f'dan ir-rigward għas-suċċessuri tiegħek mill-Litwanja. Well, on the issue of governance, uh, the European semester. Dwar il-governanza il-semestru Ewropa u ħadem tajjeb, l-applikazzjoni tiegħu kienet eh, pjuttost eh, tajba u anka l-rekomendazzjonijiet, eh, il-country specific recommendations kienu utli ħafna, kien hemm ħafna konsultazzjoni mal-pajjiżi involuti u il-Kommissjoni taw anka l-pariri tagħhom illi saru mill-Kunsill mingħajr emendi mbagħad. U naseb din kienet utli ħafna ċertament li kien hemm pajjiżi li natalhom aktar żmien biex jagħmlu l-aġġustamenti neċessari imma meta wieħed l-argumenti u meta wieħed jisma' l-argumenti dwar in-nuqqas tal-domanda mill-konsumatur fl-Ewropa il-żmien addizzjonali għal ċertu ekonomi kien approċ sensibli ġifiri il-progress għall-Unjoni Fiskali miex regoli għadhom l-istess ma morniex lura fuq dan it-tieħdu deċiżjonijiet biex ċertu pajjiżi ikollhom żmien addizzjonali biex dawn jikkonformaw mal-regoli tal-Unjoni Fiskali. Naseb li din hija xi ħaġa sensibbli u qed timxi wkoll mal- mal-sibijiet ekonomiċi adattati. E, kuku kunem komitat dwar jekk għandu xi hemm komitat tal-Parlament fil-proċess, evolu fil-proċess ma nafx, jiena naħseb e, li jiena naqbel e, ma, ma proċess demokratiku, ovvjament, fl-Ewropa, din hija t presidenza tiegħi, l-affarijiet inbidlu u vantaġġ li l-Parlament issa huwa koleġislatur magħna fl-esperjenza tagħna sal-aħħar ta' dan ix-xar ħajkonna 10 jew 11 il-fajli kunu għaddew seba' minnhom kienu eh, saru permezz ta' leġislazzjoni sħiħa mal-parlamenti ġifiri din il-presidenza aħna nqisuha para waħda ta' suċċess fir rigward tal-output. Imma eh, eh, fl-Ewropa l-affarijiet dejjem mixin. Aħna qegħdin fl-istadju bikri tal-proġett tagħna li qed dejjem jevolvi. Kont qed naqra l-biografija ta' eh, Thomas Jefferson u l-konflitti bejnu Andrew Hamilton bejn l-1780 u design, ġifiri uh, f'dak is-seklu. U ħafna mid-dibattitu ta' dak iż-żmien fil fatt huwa rifless anka fid-dibattitu li qed isir bħalissa. Kif uh, deċiżjonijiet uh, ittieħdu fl-Istati Uniti Eh, u bija permessaħom l-Stati Uniti mxiet fċertu direzzjoni mux foħra ġifri naqabel u kol miak illi eh, dejjem dan il-periodu ta' żmien eh, illi huwa importanti il-pass il-qoddim fil-demokrazija waslu u kol għal affarijiet dem katalisti li jixprunaw l-affarijiet il-qoddim, jekk l-affarijiet ikunu finan e- e- e- il-diskussjoni ikunu ekonomiċi jew politiċi, dan jiddependi li ma triq tieħu l-Unjoni. Also from my part, of course. Grazie, President. Minna ħatija jina nifraħilkom u kolla l-axar u xolli provajtu tamlu u anki dak li sar mhux biss bil files ekonomiċi u finanzjarji sta wkoll rajna files illi wkoll weħlu f'diskussjonijiet kumtati oħra. U għalhekk dan huwa kumment minna ħati tiegħi. Żewġ mistoqsijiet issa l-kem l għol mistoqsija forsi għakem xej xejn filosofika fin-natura tagħha smajna f'dal-aħħar jiem stqarrijiet mill-Istati Uniti, is-Sur Bernanke għamel stqarrija fejn fejn dak li qal wasal għal reazzjoni negattiva mis-swieq u mbagħad wara rajna l-istess ħaġa li ġrat me ċina mek kena starija li waslet għal xnijat li jiva jista jkun hemm problemi fis-sistemi finanzjarji tagħhom. Mhux bis istati membri huma konnessi mill-aspett finanzjarji, iżda ħna qegħdin naħdmu fis-sistema finanzjarja globali u allura qegħdin naraw li fuq livell Ewropew il-Kunsill ma jistax jikseb ftehim dwar kwistjonijiet bħal pereżempju l-Unjoni Bankarja kif ukoll l-istraġ ta' Banek għalkemm fl-istess waqt dawn l-istqarrijiet eh, miċ-Ċina u mis-Sur Bernanke juru li għatem ħafna inċertezza instabilità fis-sistemi eh, finanzjari globali u allura mistoqsija tiegħi għadin dawn il-files kif semxu l qudiem u jekk naraw mbagħad ukoll l-effetti tad-dewmien naraw li jkun hemm frammentazzjoni tas-swieq fl-Ewropa il-finanzjament tar real economy anki għal dak nixaqsam l-SMEs, hawnhekk għandna problemi minħabba din is-sitwazzjoni. U allura x'proposti u taraw fil-ġimgħat u xhur li ġejjin biex nejnu dawn il-kumpaniji biex joħorġu minn din il-kriżi finanzjarja. Mistoqsi joħra Xi ġimgħat ilu iddiskutejna rekomandazzjonijiet speċifiċi tal-pajjiżi mill-Kummissjoni, diskutajtu dan fil-Kunsill iżda hemm kwistjoni orizzontali rikorrenti dwar il-riforma tal-pensjonijiet. Il-Kummissjoni ħarġis qarrijiet b'saħħithom dwar li nollu il-livell tal-età tal-pensjonijiet u dana wasal kwa dibattitu biex wieħed jagħmel xi ħaġa dwar l-età effettiva tal-pensjonijiet fl-istess waqt m'hemmx rieda li nagħmlu xi ħaġa dwar l-età statutorja tal-pensjonijiet u allura Jiena naħseb li huwa importanti li jkollna wkoll dan id-dibattitu u niżguraw li l-bidliet demografiċi li għaddejjin minnhom jiġu uh, wkoll rikonoxxuti mill-Istati Membri. Allura x'in il-fema tiegħek dwar din il-kwistjoni orizzontali dwar riforma tal-pensjonijiet brabta mal-rekomendazzjoni tal-Kummissjoni? Well, uh, uh, thank you very much. Grazie ħafna. Naħseb iż-żewġ proġetti kbar fl-Ewropa bħalissa mmexxija mill-Kunsill Ecofin huma l-Unjoni Bankarja u Fiskali. Issa il-falz tal-Unjoni Bankarja mixjin u matul il-Presidenza tagħna aħna flimkien mal-Parlament u blajnuna tal-Parlament mexejna CRD erba u anki blajnuna tal Suri tagħna mexejna wkoll fuq l-SSM Issa, il-kompetu l-kbir huwa il-Bank Resolution u jekk nistgħu naqblu dwar dan, anzi, bilna dwar dan il-ġimgħa l-oħra, iżda se nirġgħu niltaqgħu nhar l-erba' u naraw issa kif se nimxu l qoddim Hemm ħafna ftehim fuq il-kwistjoni ta' Lenin iżda hemm xi kwistjonijiet pendenti li għadna rridu naħdmu fuqhom. Iżda aħna għandna ħafna tama iktar il-qoddim il-lum se nippjanaw eh, fid-dawl ta' dan u se nkompli f'laqat eh, bilaterali eh, qabel il-laqat tal-Kunsill l-erba u se naħdmu kemm hemm bżonn biex naqqu ftehim. Jiena xorta nittama li brida tajba nkunu naslu għal qbil. Issa riforma tal-pensjonijiet. Il-pensjonijiet qed jiġu riformati fil-pajjiż differenti tal-Unjoni u għamna dawk li din jaħdmu taħt programmi illi tassew għandhom mandat b'saħħithom biex jirreformaw il-pensjonijiet u rajna illi il-pensjoni wkoll koll pajjiżi pajzi ħatitla sa' 68 sena u anki nafu illi ċertu pajjiżi qed ikun hemm tibdil Allura m'hemmx xi statut pan-Ewropew illi wassal għal eta waħda ta' fejn wieħed jirtira għaliex hemm demografi elementi demografiċi differenti fil-pajjiżi. Allura, età pensjonabbli fi stat membru wieħed mhux neċessarjament ikun wieħed jista' eh, jiksbu fi stat ieħor. Allura wieħed jitqis x'se tkun miżura għal sistemi differenti Allura, dijan huwa l-element importanti hawnhekk għandna diverġenzi fid-demografiċi. Allura naħseb li rridu nħallu ċertu deskrizzjoni fih dan l-istati membri fir rigward tal-etajiet statutorji li jażlu. Um, we now move on to the Greens. Grupp tal-ħodor, Filip Lambert sissa. Nil-Auxor Noonan Qabel xejn, il-Presidenza Irlandiża kienet ċertament waħda li għamlet kizbit tajbin ħafna. Jiena niftakar il-file CRD4, kena u koll eh, għattajna zmin naħtmu fl-imkien u wasalna konklużjoni u forsi ma nix laqwa soluzzjoni għall-industrija bankarja għaliex għadna xorta għandna problemi istituzzjonali, però għamilna progress. Grazzi, kienet prezidenza professjonali ħafna, nittama illi oħrajn jimxu fuq il-modell tijak ta'kom fil-qoddim. Issa, il-BRD. Nishtiq nifem xtaħseb inti dwar dan ċertament, inti ma tistax tbassar se jiġri l-qoddim dil-ġimma wara laqazda, se jkunu l-kussjoni ta' l-lenin li se jiġu diskussi u se jkunu possibilitajiet biex nsib soluzzjoni tal-jom. Issa, rimarka aktar mill-mistoqsija, nixtieq ngħid li qed nirrita ruħi mill-fatt li xi wħud eh, jirriferu għall-Irlanda bħala model ta' pajis tal-kupru fl-Europa meta naraw il ċifri ta' faqar u l-situazzjoni ekonomika fil-pajis, ikolli najt li l-pajis nifsu u anki l-popolazzjoni tal-pajis eh, kellhom situazzjoni li tmur kontra l-ġustizja soċjali. Jina ma naħsibx li li dawk li l-iktar jifilħu edin tassew jirfaw il-pis għall-irkupru. Umbat l-Irlanda, kolli najt, eh, terfa aktar mill-li għanda terfa mill-zbalji tal-passat. iġifiri kienem persuni li kienu għedi mux biss jiselfu b'mod irresponsabli, iżda kienem minu ukoll minni kelli jisellef b'mod irresponsabli, pero dini aktar eh, rimarka minna għaj. Grazzi ħafna, grazzi għal komplimenti tijak dwar il-presidenza tana, partikolarment dwar il-progress dwar il-file CRD erba'. Naħseb il-maġġoranza ta' persuni jafu illi aħna fil-Lussemburgu ksibna ħafna fil-nar il-ġimgħa għat kemm xi differenzi fil-Kunsill ma kienx possibbli illi nsibu soluzzjoni ma tantx kellna ħin għad dispożizzjoni tagħna aktar milli forsi kellna xi ostakli illi ma stajniex nelbuhom. U għallura il laqat tkompli l-erba nittama li mbagħad hemmhekk u nistgħu niksbu bil. Aħna bħala presidenza ħdimna biex nsibu soluzzjoni. Aħna ma wasalniex iżda soluzzjoni. Hemm diversi femiet dwar il-kwistjoni li tindiskutu xir il-bilanċ bejn dawk li qed ifittxu aktar flessibilità u dawk li jixtiequ aktar approċċ armonizzat. U prinċipju għawlini huwa bejlin aktar mill-li bail-out. Iżda hemm xi pajjiżi li jixtiequ l-għażla li jużaw elementi ta' bailout fl flimkien ma' miżuri ta' bailin. U il-grupp l-ikbar miex lejn il bail bat għanna grupp ta' pajjiżi iġveri mhux fl-euro illi jixtiequ flessibilità biex jużaw ukoll xi miżuri bailout partikolarment billi jużaw u kol uh, eh, proċedimenti mill-fondi taħħom li jkunu ġabru matul iż-żmien. U għalhekk id-dibattitu miexi fuq dawn il-linji u għedin natmu fuq pozizjoni ta' kompromess issa. ċerta flessibilità iżda forsi għandha tingħata u d-dibattitu allura se jiffoka fuq kemm se tingħata fil-fatt flessibilità u l kondizjonijiet li se jkunu marbuta ma' tali flessibilità dak li saħna se nagħmlu l-erba għal-inqas nittamaw illi konna qbil dwar dan. Dwar diskrizzjoni tal-Irlanda dwar il-modell tal-programmi bailout, Iva, forsi mhix terminu li tassew jiddiskrivi eh, is-sitwazzjoni tagħna. Aħna nafu kemm kien diffiċli għal poplu Irlandiż mhix kwistjoni illi dawk illi l-aktar jistaw jiferħu il peace mamlux sagrifiċi għaliex kulħadd fl-Irlanda tjamel sagrifiċi u inna s-sal daw l-axar ħames snin għamlu dawn il-sagrifiċi. Dawk li jabtar għamlu sagrifiċi umma dawk li tilfu xolom. U jekk inti tqis persuni li għandhom xol tajjeb, għanna rata ta' 52% għall-impjagati u din ir-rata ta' taxxa umbat tot għal persuna li għandha 32.800 euro umbat għal familja tifel wieħed għanna eh, ammonta 38.000 euro u għallura dan jfisser illi s-situazzjoni mhix faċli. Is-situazzjoni għad differenti għal kulħadd. Iżda mixin lejn is-soluzzjoni se narsqu lejn il-rata ta' 3% sal-2015. Jek forsi se tkellem aktar bħala ministru hawnhekk, iżda nafu li għandna kabbir kontinwu u mixin tajjeb meta nqablu issa mal-pajjiżi l-oħra fl-Unjoni, nittamaw nibqgħu sejrin hekk. Ma kienx faċli żdali għal kulħadd għal ħadd u allura aħna nixtiequ illi dan il-pis jinqasab b'mod ġust żammejna l ħlasijiet eh, tal-welfare mod konsistenti ma minniex tnaqqis dan il-ħlasijiet tal-welfare u allura dawk li tilfu l-impjek tagħhom tal-inqas il-livell ta' tul li għandhom il-welfare dan għaġi mħares. Grazzi. Għal-EFD. Għanna l-Onorevoli Terho. Grazzi. nil eh, Nilqak sur Ministru għal-Komitat tagħna. Jina xtaqt nifoka fuq kwistjoni li kelli moħra referew għalija. Inti stess semmejt aktar kmini illi elementi fil-krizi fil finanzjarja huma importanti brabta mal-politika. Issa jista' jkun illi għal korrezzjonijiet għal proċedura ta' deficit eċċessiva. X'inhi l-fema tal-Irlanda dwar eh, soluzzjonijiet li jistgħu nistgħu nofru għal dawn il-pajjiżi? l-affarijiet jkomplu kif kif huma mhix bħalissa u x'tib ta' x'tib ta' soluzzjoni tara li jista' jkollna sitwazzjonijiet bħal daw. Gvern tagħna beda xogħol tiegħu f'Marzu 2011 u kien hemm programm li kien miexi dak iż-żmien u wettaqna diversi negozjati fuq dak il-programm u aħna kena sena zejda sabiex nilħu l-mira tagħna tad deficit Issa l-mira tagħna hija ta' 2015 minflok 2014. U nafu li n-numru ta' pajjiżi ingħataw estensjoni biex jagħmlu aġġustament għall-IDP tagħhom. Għanna konna l-ewel pajjiż li kena sena zejda. Ma nifxie pozizjoni morali li natu issa eh, namlu pritki l oħrajn fuq kif jużaw il-izmin tagħhom issa f'termini makroekonomiċi. Niġustifika dana kollu issa pala Ministru Orlandiż huwa li l-mudell tagħna għad kabbiru l-impigi u sabiex aħna nerġaw nitlu progress ekonomiku ewleni huwa illi eh, naraw illi jekk pajjiżi jistgħu jixtru minn għandna, aħna nistgħu nesportaw. U jekk il-provvist it-talba pal pereżempju minn Franza naqset u ma jistgħux jieħdu eh, l-esportazzjonijiet mill-Irlanda pas-soltu, allura naraw illi mill-perspettiva tagħna hija ċaċa tajba jekk xi ekonomija u Ewropej ikollhom iż-żmien biex jirranġaw sitwazzjoni għaliex iridu jżommu il-talba tal-konsumaturi tagħhom. Dan ma jfissirx li korrezzjonijiet ma jridux isiru. Allura irridu noqdu attenti fejn wieħed jagħmel tibdiliet biex ikonna deficit iktar baxxi minn 3%. Aħna nafu illi fil-patta stabilità u tkabbir fl-2002 ir-regoli nkissru qabel u allura daw ma ġewx imposti mill-ġdid għalhekk nittamaw li ir-regoli komuni fiskali japplikaw aħna u allura illi nbidlu l-skadenzi li sa dawk iż-żminijiet eh, dawn it-tip ta' miri jridu jintlaħqu. l Peter Martin. Grazzi. Mistoqsija dwar il-ġejjieni eh, dan il-weekend l-Enfed u l-Bank ta' Internazzjonali ta' Settlements batu messaġġi ċari eh, li il-żmien ta' cheap money issa wasal fit u dak kellu l-effetti tiegħu fuq is-swieq. Mkien hemm kummenti negattivi li ħafna pajjiżi ma sfruttawx din it-tieqa ta' opportunità u għandhom dawn il-problemi ma' bid-dejn u l-kupru tal-banek u għallura wieħed ma kisibx, daw il-pajzi ma kisbux dak li xtaqu. Naf li inti għandek ħafna esperjenza u wissa din hija t-tielet żjara tiegħek hawnhekk. Allura forsi tistgħu tħarsu l qoddim lejn il ġejjini sabiex taraw kif tistaw tinterpretaw dan il-messaġġ li ntbat u xi jfisser dan għal ġejjin immedjat. Grazzi ħafna meta tkellimt miegħek f'Jannar jidir li il-modell ekonomiku globali kien f'żewġ stadji kellna ċina u xi ekonomija emerġenti minnaħa li kienu qegħdin jikbru minn dewmien u mbagħad kellna komplement tad-dinja l-ekonomiji żviluppati li kienu f'reċessjoni sitt xhur wara l-mudell inbidel. Għandek l-ekonomiji emerġenti u ċina għadhom mixin u Stati Uniti issa ħareġ mir reċessjoni u qed jikber. 2.5 sa 3% brata ta' kull sena u l-miżuri ta' emerġenza introdotti mill-Fed u anki l-istampar tal-flus dejjem hija miżura ta' emerġenza eh, sejħula xin sejħula. Issa qegħdin jirtiraw minn din l-azzjoni u l ewropa mod partikolari għandha din ir reċessjoni estiża. U allura naħseb li l-Bibtan Amerikani għanna ninfluenzawhom sabiex imorru lura lejn in-normalità f'politika monetarja. Mhux li jagħmlu hekk eh, bot immedjat, li inkella li ħajġru se jħol unma ħafna problemi nittama li il-Bank Ċentrali Ewropew li u jkollhom dan il-mandat legali biex jagħmlu dak li jagħmlu l-Bank of England u l-Fed f'termini ta' politika monetarja biex naraw li azzjoni u naf li s-sur Draghi u kompetenti u impenjat li jagħmel dak kollu li jista' U dana kollu u koll kellu effett kbir ħafna għall-impenni li wieħed jintroduċi OMT u għamet siħor ta' kif wieħed jagħmel dak li sar fl-Amerika, u allura naħseb illi għanna u kol nħarsu iż-żona Ewropea qabel xejn u nilqgħu l fatt li l-Istati Uniti issa ħirġa mir reċessjoni Iżda nitlob il-ħbib tan Amerikani sabiex ma jihdux issa għabżit gbar fil-politika, jimxu bil-mod biex bekk kollox jimxi kif suppost. Irridu nosservaw dak li se jiġri fil-Ġappun ukoll għaliex hemm tentattiv fil-Ġappun illi joħolqu model ġdid li għadna ma rajniex fil-ġenerazzjoni tagħna. Nittama li dana ma jwassalx għal xi tip ta' miżuri ta' retaljazzjoni fuq il-fema li dana meċi lejn devalwazzjoni kompetittiva. Bek, naħseb it-tweġiba mistoqsija hija illi issa stalġi 7 u ġi aktar għal komunità Ewropea soluzzjoni għaliex aħna qegħdin ovvjament f'żona usa. Iżda rridu nkomplu nagħmlu dak li qegħdin nagħmlu fl-Ewropa, nikorreġu d-deficits, nikkontrollaw id-dejn, iżda jeħtieġ il-strateġija ta' tkabbir u Ma naħsibx illi il-ċentru demokratiku Ewropej fejn kena divizjoni bejn il-ċentru l-emin il-ċentru xelluk. Ma naħsibx li l-enfasi fuq il-qat fost iż-żaza għal minn 40 sa 50% f'ċertu pajjiżi se jerfaw jżom dan il-modell. U allura għal raġunijiet oħra li minn dawk ekonomiċi jeħtieġ illi l-ekonomiji fl-Ewropa jerġgħu jikbru biex kulħadd jaħdem speċjalment iż-żgħażagħ. Tajjeb, grazzi għal PPE Bergelangen. Grazzi ħafna, Ministru. Fis-sitt xhur tagħkom ta' Presidenza intom kelkom ħafna kwistjonijiet diffiċli x'tindirizzaw kif ukoll tipproċessaw dak li ma kienx possibbli matul il-Presidenza ta' Ċipru. Narfu illi għad hemm xi kwistjoni pendenti, pereżempju, inti semmejt il-Ġappun dan il-pajjiż huwa eżempju fejn aktar livellola ta' dejn u nuqqas ta' rkupru ta' settur bankarju fisser li kien hemm il sena ta' staġnar ekonomiku. Issa il-tbassir huwa l-istess għall-Ewropa fl ħar mill ħar dana kollu falla fil-Ġappun. U nżid ma xi punti li inti stess għajjemt. Kien possibbli li wieħed iġi rabta bejn id-dejn u sistemi bankarji issa mhux possibbli għaliex kien hemm il-flus li kienu ġej mill-Banek Ċentrali u kienux l-investituri li kellhom dan il-flus iżda kienem self ta' tip sovran minn flok. Issa, kwestjoni li konna 16 il-proposta leġislattiva li tresqu il-settur bankarju issa qed jgħid li din is-sitwazzjoni Eh, kienet eh, regolmentata iż u allura il-banek taħseb li għandhom raġun. L-istati sansar dependenti fuq il-banek, partikolarment eh, stati u l-Irlanda mish seċessjoni. Nitneferu għal ċipru, għal Lussemburgu, Malta. Dan jfisser li meta tara l-GDP, il-settur bankarju, kien wis kbir u inti semmejt li għanna nieħdu l-Istati Uniti bħala modell fejn 90% tiġi finanzjat li lin mis-settur bankarju. Sur Barnier e, semma illi jixtieq jagħmel rapport fuq il shadow Banking System u dan is-settur qed isir problema u allura kif qed tara r-rabta bejn dawn iż-żewġ ma' b'rabta ma' xogħol sibi tagħkom pala presidenza. Grazzi. Fuq il-Ġappun Uma kien għaxin 20 sena ta' ekonomija li mhix qed tikber, ġifieri kważi tkabbir ta' xejn ġifier kwalunkwe gvern kellu jagħmel bidliet u nittama li dak li qegħdin jagħmlu jaħdem issa il livell ta' dejn fil-ġappun iżda nsax tqabbilha ma' tal-Ewropa l-aħħar darba li aħna ħarisna lejn il-livelli ta' dejn fil-Ġappun kienu madwar 225% tal-GDP u għall-Ewropa li nitkellmu fuq medja ta' 93 fil-mija, ġifiri il-livell ta' dejn tagħna mhux se jaslu għal livelli astronomiċi li kien hemm fil-Ġappun u nittama li dak li qed jippruvaw jagħmlu bħalissa fil-Ġappun jaħdem għax kwalunkwe ħaġa li kienet ilhom kienu ilhom jippruvaw ma kienieċ ħadmet. Fuq kustin ta' regolamentazzjoni tal-banek, naħseb li l-banek kienu l-kawza ta' mizerja kbira l-ħafna nisma dwar id-dinja, speċjalment fl-Istati Uniti u fl-Ewropa il-bankira tagħna tradewna. U kien hemm moviment matul il-tisajnijiet fl-Ewropa anke fl-Irlanda ħassejna dal-effett il-light touch regulation li kienet rispetta kienet tamel prinċipi li l-bankira kienu jirrispettaw għal raġunijiet etiċi ma dana ma ġarax. Dina light touch regulation kienet falliment u għalhekk naħseb li bistaġib li mhix bistaġib li l-Ewropa sa qiegħda tagħmel regolamentazzjoni ħafna aktar stretta ta' settur bankarju nittama nibqgħu sejrin hekk naħseb li imma li aħna familna fl-Ewropa wara poġġejna Wis enfasi fuq il-banek bħala l-unika sors ta' investiment u likwidità, u għalhekk jiena qed ngħid issa li Għal din ir-raġuni aħna mtu l-presidenza tagħna laqajna n-nies biex nesplora l-possibilità ta' investiment ekstra bankarju u aħna pala parti mill presidenza f'Diċembru li għadda laqajna workshop propju għal dan għal fondi non-bank funding għal tkabbiru l impiegi fl-Europa u kienem u koll green paper li semmejna tġa li wasla ta' twaqif ta' grupp Ewropew fejn is sekretarju ta' Departiment tiegħi u l co president sabiex immexxu dawn il-prospetti tal-non-bank lending self ġifiri mux bankarju sabiex nistimulaw l-ekonomija fl-Europa specialment l-SMEs. U għonek tisħol il-kwistjoni u kol ta' shadow banking li ovvjament irrid jiġu regolat. Sabiex igawdu l-ekonomiji Ewropej sabiex noħolqu l-impjigi. Grazzi issa l-essendi is-sur Sanchez Presero. Grazzi ħafna. Jena xtaqt ukoll nifraħ lill-Ministru għal presidenza tagħhom naħseb illi taw kontribut pożittiv ħafna fuq ħafna mid-dossiers li irnexxina navvanzaw fuqhom jiena rapporter fuq il-kwistjoni tal-lawns u jina tassew sodisfat bix-xogħol li għamlet il-Presidenza Irlandiża. Id-dossier diskussjoniet li kanna fuq kienu pozittivi fit-22 ta' april fl-aħħar trialogu nexxin anke nilħu ftehim. Hemm biss punt wieħed li baqa' pendenti fit-trialogu, ċoħem id-dokumentazzjoni ta' trasponiment ta' direttiva u għabbis artiklu 1, artiklu 28 fejn Kien hemm kwistjoni ta' natura interistituzzjonali u ddeċidejna li forsi jkun aħjar li nitrattaw fuq livell koerenti u orizzontali. Jiena kont ukoll rapporter fuq direttiva Omnibus 1 illi Konna tkellimna hemmhekk ukoll fuq it-tabelli ta' korrelazzjoni kemm deċiżjoni konġunta mal-Parlament fuq dan il-kwistjoni u kont u nixtieq nsemmi wkoll id-direttiva CRD erba' fejn konna tkellimna hemmhekk dwar l-informazzjoni sabiex il-Kummissjoni tista' tikseb informazzjoni u jkollha bżonn ta' dettalji Aħna konna rajna il-komplessità tal-kwistjonijiet għaliex il-forum ta' self huma differenti ħafna bejn l-istati membri hemm ir-referenza l-Awtorità Bankarja Ewropea u Hemm ukoll il-kwestjoni ta' sensittività tal-qasam finanzjarju minkejja dan kollu test tal-20 ta' Mejju tal-rappreżentazzjoni permanenti ma daħleċ la fil-proposta tal-Kummissjoni u laqas fil-forma li l-oħra li aħna konna tkellimna dwaru. U issa dinna naħseb li kollu għaddi għattini għari u l-ħaj ovvjament ħajkun qiegħed idewwem u jtawwal iż-żmien sakemm ikun jistgħu jittieħdu d-deċiżjonijiet fi żmien tant kritiku tal-ekonomija Ewropea. Jiena naħseb li intom allura ħataddu il- fajl l presidenza li jimessu jina nitlobom bil-qalb biex ma jimblukkawx dan is-suġġett unkomplu għaddejjin bil-sforzi pozittivi u kostruttivi. Nixtieq nitolbok forsi tajli xi ħaġa Ministru fuq kif ħadd trattaw il-kwistjoni tal-kapitalizzazzjoni diretta b'effett retroattiv. Grazzi. Before the minister replies. Qabel ma jwieġeb il-Ministru, inti semmejt il-kwistjoni tal-tabelli ta' korrelazzjoni, però fil-verità li għanna illi meta xaġa ma tkunx ċara jkun hemm it-talba għal ehm, informazzjoni addizzjonali u mhux tabelli ta' korrelazzjoni dana ġifiri l-artiklu li qiegħed jirreżisti l-Kunsill ma naħseb nafx tkun it-tweġiba. Yeah, provisional agreement on. Ivan, ftejn provizorju fuq id-dossier kif għat inti intlaħaq fit-22 ta' april fl-aħħar trialogu politiku u direttiva proposta hekk kif maqbul mill-Kunsill permezz tal-ambassatur tal-Stati membri fil-Koreper ta' 8 ta' Mejju u bħala rapporter nirringrazzjak ħafna l-kontribut kbir li tajt inti biex naċċertaw li dan jaddi. Il-pass li jmiss issa u l-Parlament jivvota fil-plenarja fuq it-test ta' kompromess li jitressaq minn Koreper bil mill-emendi proposti mill kumitat ikon il-plenarja ħatkun jew tal-Lulju jew ta' Settembru taħt Presidenza Litwana. Inti ġbit l-attenzjoni tagħna għal differenza ta' opinjoni fuq id-dokumenti ta' spjegazzjoni jekk insejħulhom il-Kunsill jidirlu li aħna nżommu mal ftehim interistituzzjonali li jippermetti li jkun hemm qbil bla problemi u intoppi taħt l-ewwel qari. M'għandix dubju li l presidenza li jmiss tal-Litwanja taf bil-konversazzjoni tagħna hawnhekk illum u l-kwistjoni illi qajjim tinti magħhom bla dubju ħajkunu jafu biha. Grazzi ħafna issa għal PPE Diogo Feo. Grazzi ħafna, Sur Ministru, jina Nishtiq l għanet nifraħlek għal professjonalità li bieħ inti misċejt il-presidenza tal-Konsill. Presidenza Irlandiza. Mela, punt wieħed li kien pjuttost kontroversjali kienet dik tal-programmi ta' ġustament jiena Portugiż u l-Portugal jgħat jiprova li joħroġ minn dan il-programm fi żmien stipulat. Inti wkoll ġej minn pajjiż sitwazzjoni simili tagħna. Għalhekk nixtieq inkun naf x'inhi l-analiżi tiegħek ta' dawn il-programmi ta' ġustament li jista' jkunu hemm tlessew kif nistgħu ntejbuhom x'inhi l-kritika li tista' ssirilhom fil-Portugal pereżempju nista' ngħidlek illi aħna konna għadin niprovaw nilħu l-kriterji tal-programmi kien hemm xi affarijiet dwar id-deficit strutturali fil-kontijiet pubbliċi tagħna u kien hemm titjib ukoll dak li għandu x'jaqsam mal-esportazzjonijiet iżda kien hemm imbagħad problemi wkoll bħal pereżempju l-qati li dejjem qiegħed jiżdied u li kollox qed iwassal għal sitwazzjoni li nħossu li hija mhijiex tanti sostenibbli. X'taħseb li jista' jsir sabiex intejbu l-affarijiet? Kien hemm ukoll kontroversja dwar jekk l-IMF għandix tħussem f'dawn il-programmi. Inti taħseb li tkun idea tajba li l-IMF jinvolvu rieħhom fil-programmi tal ġustament jew tippreferi l-IMF ma jkollhom rwol ta' xejn. Iva, grazzi ħafna. Iva bla dubju l-Irlanda u l-Portugal għandhom esperjenzi komuni f'dawn l-affarijiet u fil programmi ta' ġustament intom u koll batejtu l-istess impożizzjonijiet li batejn aħna iżda nasab kienu neċessarji fiż-żewġ każijiet dawn. L-aġġustament tal-programmi nasab il-komunikazzjoni tal-programmi programm minnaħa ta' trojka ta' tkun aħjar. Naħseb li kien hemm wis ansjetajiet għal xejn u bla bżonn permezz ta' komunikazzjoni tal programmi fil-fażijiet inizjali. U kien biss meta mbagħad ir-relazzjoni il-partijiet individwali ta' trojka u l-ministri u l-uffiċjali anzjani tal-gvern li bdew jifmu xuxinu jafdaw il-xuxin iżjed illi kien imbat fl-axħar tibet il-komunikazzjoni. Le, mefan esperienza ta' programmi tal-bailout kullum kien l-Unjoni Ewropea ma kienet taf bxejn u dawn ukoll ipattu sa ċertu punt tal-ECB f'termini ta' oqsma fejn l-ICB mandi xarfin esperti ġifiri naħseb li iva la imf għandhom jinżammu fil-programmi, nittama però li pajizi li għadin fil-program jigwadanjaw u kol minn iktar aċċess għal suq u jkunu jistaw jaddu għal modell differenti ta' ekonomija fejn ma naddux minn tkabbir għal falliment u ma naddux minn daw il- zminijiet jew ngħaddu minn estrema li jħor imma jkollna ekonomija iktar eh, stabbli bbażata fuq l-edukazzjoni, l-investiment, l-intraprenditorjat u l-iżvilupp ta' teknoloġiji ġodda l-industrija moderna illi tmexxi din id-dinja fil-ġenerazzjoni li jmiss jiena nixtieq tassew li l-Ewropa permezz tal-politika tagħha tevita programmi fil ġejjini u tipprova iktar mill tipprova eh, ikkolla programmi aqwa. Is-sur Gunnar Hockmark għal ppe eh, illi huwa il-rapporter għal-BRD fil-Parlament. Grazzi ħafna u grazzi wkoll Ministru Proset tal kizbi ta' presidenza Irlandiża nifmu li Jidispjaċina li marna xinix nar il ġimma li għaddit dwar id-direttiva nittama li jirna xinna dil-ġimma. Nishtin nkunna falla kinti xtaħa li nikzbu soluzzjoni u xtaħseb dwar il-kwistjoni ta' flessibilta naħseb ikun zbal najdu il dinija biz differenza li taffatwa xi pajjiżi għax għandna naċċertaw kif tuża riżorsi kollha li kollok fi stat membru wieħed qabel ma l-affarijiet isiru problema Ewropea. Hemm ukoll din il-kontradizzjoni bejn il-bejlin u l-bejlout għaliex il-bejlin l-istrument tal-bejlin huwa waħed mill-iktar importanti. Lista jkollu vantaġġi kbar fil-ġejjieni Hemm iżda wkoll soluzzjonijiet fejn ma jgħix. Jew fejn permezz tiegħu tispiċċa tibgħat l-ekonomija aktar lura, jiġifieri rid ikun hemm iktar opportunitajiet li nistgħu noperaw fih danhom u kull gvern irrid jaċċerta illi jkun jista' jistabbili jagħmel l-ekonomija propja tiegħu iktar stabbli. Aħna fil-parlament ma nix għedin nejdu id-dunazlu jew ħaġa jew oħra. Inti jista' jkollok dan l-intervent pubbliku illi rejnieħ f'bosta każijiet bħala soluzzjoni ta' kif wieħed jindirizza problemi. Iżda aħna rridu naċċertaw ukoll li jkun hemm ċertu kriterji sikuri illi jaċċertaw ukoll li l-flejjes tal-kontribwenti ma jkunux ipperikolati laqas fil-fażi li jmiss. Għalhekk idu nħarsu lejn is-soluzzjoni tal-Parlament qabel nar l-erba. Il-mistoqsija tiegħi hi ħadd dil ħaġa ħadd dal-proposti. Jiena ma nistax ngħid li ma naqbilx ma l-analiżi tiegħek u l-mod kif inti ippreżentajt l-argumenti tiegħek ir tal-presidenza hawnhekk huwa li tkun il-medjatur. U f'dan il-każ il-medjatur irrit jidentifika il-bazi li tażisti sabiex ikun hemm il-possibilità ta' ċertu bailout ukoll mhux bail-in biss. U f'dan l-ispazju li rridu nsibu kompromess jekk inħarsu lejn il-prinċipju oriġinali naħseb il kol familjari mal frażi too big to fail. Issa, dawn il-banek għalfej kienu too big to fail għaliex jekk dawn ifallu kien qed falli magħhom l-ekonomija kollha l kienu kbar wis biex ikunu jistgħu jfallu u kif nispiċċaw aħna lura insibu soluzzjoni fejn il-banek qatt ma jkunu f'sitwazzjoni li jkunu too big to fail u dan huwa billi tagħmel inti dina id-distinzjoni din il-firda bejn il-banek u l-ekonomija aħna dna li rridu nikstru dan ċirku vizzjus bejn dak li huwa sovran u dak li huwa bankarju. U aħna meta issa niġu biex dawn l-affarijiet tabluhom fil-prattika, jekk inti kollok bank li kollu l-problema u jrid jiġi salvat, minflok tidħol il-kavallarija bil-flejes tal-kontribwenti, il-bank irid juża issa il-flejes propja tiegħu, jiġifieri l-bejlin. Nibdew pereżempju bl-azzjonisti. Umbat għandek il- il-ġerarkija kollha illi wieħed irid isegwi. Imma jista' jkun hemm stadju fejn dik it-teorija tkun dannuża l-ekonomija jew forsi ma tkunx l-aqwa mod kif wieħed għandu jindirizza sitwazzjoni partikolari. Għanna u koll il-problema per eżempju ta' pajizi li jkunu intaxxaw jew l kontribwenti tagħhom jew l-istituzzjoni finanzjarji u għandhom ħafna rizorsi, rizorsi kbar illi kienu nġabru bil-għan partikolari li jintużaw dawk ir rizorsi sabiex jgħinu dawn il-banek li jkunu fil problemi. U dinha mhix kwistjoni ta' xi tħolu x'joħroġ jew hija kwistjoni tal-problema li f'ċertu każijiet tkun ħafna ikbar. Allura fejn inti għandek il-mandat tal-bejlin li kun ġi użat u ma baqlek xizja possibiltajiet ta' bejla ta' bejlin, inti tittara xħajkun l-miżuri li tista' mbagħad tirrikorri għalihom. Hija kwistjoni aritmatika kemm meta fejn u xiex. Mhix faċli iżda ottimistin li jirnexxilna nilħuq ftehim. Mbagħad jidu taqblu koll ftejn maħna ġifiri iktar ma u l-in pozizjoni taħna aktar aħjar għonaj punt importanti ħafna dan ġifiri ħan permetti l-aktar titkellem. Grazzi ħafna napprezza Signor President, sempliċement nixtieq nisħaq l-importanti ħafna li l-Kunsill ikun jista' jsib soluzzjoni komuni, importanti wkoll li sibu soluzzjoni illi nistgħu Nelħu kompromess fuq bejn il-Parlament u l-Kunsill, importanti li l-koll nkunu konxi ta' pożizzjoni differenti li għanna u l-approċ ġenerali soluzzjoni li jeżisti fil-Kunsill huwa tali li wkoll jirnexxina nilħu soluzzjoni komuni bejn iż-żewġ partijiet involuti fil-leġislazzjoni. Dan importanti għaliex li mhix kwistjoni tal-li wieħed jgħid bail-in jew bail-out tkun żball jekk nieħdu dinha il- perspettiva il-bicċaj illi meta inti għandek kodda illi fit-teorija ja tajba ħafna jaf li twassal sa ċertu punt iżda mbagħad ma tkunx tajba din il-kriżi sistemika li rajna fi u li għaddejna minna u għalhekk m'għandniex neskludu il-possibilità li l-gvernijiet jieħdu il- jipruvaw il-kompromess fuq din il-bazi. Sawa mela dik hija fil-fatt li qed tajt inti u li qed ngħid jiena mhumiex daqshekk il-bot, id-dettalji ħajvarjaw bla dubju, imma għandkom raġuma, ma miex sens li jena xinna bil fil-konsil, jakum għat jena xinna xinna fil-parlament. Grazzi, signora Poddimata l-SND. Ευχαριστώ kulli Sharon. Για να συνδέσω Grazie ħafna, Sharon. Mela, biex norbot ma dak illi tiġa tkellimna fuq il- konsolidazzjoni tal-banek u kapitalizzazzjoni mill-ġdid, il-progress illi sar mill-aħħar l-ekofin kien tajjeb imma għat baqa ħafna affarijiet pendenti u anka ħafna mistoqsijiet. Per eżempju, il-rikapitalizzazzjoni mal- E, direttiva marbuta mal-konsolidazzjoni tal-baneka li muma dawn il-pri kondizjoniet f'dan e, l-istrument ġdijt li inti semmejt fl-istqarija tijak. Kustjoni oħra għandha xtaqsam mal-pajjiżi tal-Euro, pajjiżi wkoll e, l-Spanja, Ċipru, l-Portugal hija il deċiżjoni fuq implementazzjoni retroattiva tal-rikapitalizzazzjoni li mhijiex qed isseħħ mod sistematiku ma qed issir kasa b'każ. Din hija Bizzejiet hija sodisfaċenti il-kriterji speċifiċi għandhom jiddaħlu e, b'mod ċar u fuq li ma bazi il-Ministri tal-Ekofin jiddeċidu jekk il-rikapitalizzazzjoni diretta għandi xieġi applikata b'mod retroattiv L-Irlanda, safajna fien, se titħol terġa fissu f'dan ir-rigward fil-2013 inti kuntent bil-kompromessa li ntlaħqu il-proċess li wassal għal bil fuq l-implementazzjoni tal-ISM u il-kapacità li wieħed jagħti kapital ġdid fil-banek il għaddej għal xi xhur u kienem anke kumitat żgħir ta' ħidma u fit tliet okkażjonijiet differenti kienem anka diskussjonijiet fil-Eurogroup biex jigwida u l-kumitat ta' ħidma u anka biex inizlu il-linji ta' gwida. Mbagħad id dibattiti eh, eh, saru u kienem anke wieħed nhar l-erba li għaddew dwar il-guidelines dwar il-linji ta' gwida. Ġifieri hemm linji ta' gwida u huwa rikonoxxut u kien li kien b'dif diffikulta kbira li din eh, eh, retro aspettività kienet retro aspettativa kienet baqet imdaħla, ġifiri din il-kussjoni eh, ħatibqa taħdem fuq il-kas b'kas. Il-fatturi u l-anin ġew maqbula l-dettalji dwar l-intagwida issa ħajsegu. segu wieħed ħafna drabi jkun jrid jara l-applikazzjoni fl-ewwel każ qabel ma l-affarijiet ikunu jidru ċari dwar se jiġri u l-ISM s'għadu ma dedika l-ebda fondi eh, dwar il-kapitalizzazzjoni miġdid tal-banek, jiġifieri m'hemm l-ebda aspettattiva li ħass ħajseħ xi ħaġa fi 12 xahar, imbagħad forsi wara jom jibdew iseħħu l-affarijiet wara dawn it-nax 12 xahar. Jiena ma nistax nagħtikom xejn iktar dwar dawn l-avvenimenti hija xi ħaġa li sar progress fiha imma mill-perspettiva Irlandiża u anka mill-perspettiva tal-Spanja u Portugal nasab l-affarijiet biex b'sodisfazzjon fid-direzzjoni li xtaqna. Imma it-test ta' kollox jiġi wara l-implementazzjoni. Finally, uh, for the EPP, uh, Marianne Tyson. Marianne Tyson għal PPE. Grazzi ħafna. Nishti nejt illi il-mistoqsijiet ta' Sinjura Padamata u ma' paltija jeżat il ssm uh, Jina xtaqt inkun naf eżattament kif se jaħdem fi rigward eh, eh, tal-rikapitalizzazzjoni eh, tal-banek. wieħed jista jħares lejn l-affarijiet skont uh, il-perspettiva, wieħed jista jħares lejn uh, eh, eh, lejha bħal meta wieħed jħares lejn tazza jekk ix mimlija nofsa bl-ilma jew nofsa vojta. Ir-riżultati se jseħħu biss aktar il-qudiem nafu li saret ħafna ħidmamma. Wieħed ovvjament irid jaħdem issa biex jikseb riżultati fil-ġejni dwar l-SSM fl-ekofin ġi verifikat u ġi esplorat li muma l-istati membri li xti u jipparteċipaw f'dan l-SSM u fit-tini punt. Għandek idea meta l-ekofin se jkun fil-pozizjoni illi jitkellem dwar bil fuq il-proposta Eh, li aħna tkellimna pala parlament anka mal-Kunsil dwara. Umbad dwar ccctb ġifiri t-taxxa fuq korporativa. Naf illi l-Irlanda ma tantx taqber ma dan. Jiena kont fil-fatrapporter dwar da' aħna ma diskutajniex uh, eh, billi ħadna pozizjoni uh, eh, e, eh, pala koleġislaturi ma kienet biss opinjoni ta' parir. Dan li pjanar aggressiv ta' taxxa huwa importanti ħafna e, din it-taxxa ħatkun importanti f'dan ir-rigward biex wieħed jiġilet kontra dan l-ippjanar aggressiv tat-taxxa. X'in huwa l-istatus fil-rigward fil tad-diskussjonijiet fil-rigward ta' CCCTB? very much and as rapporteur for the Grazie ħafna Jina nishtiq kom anka l-rapporter pal biċċa eh, għal biċċa xa li għamiltu bir rapporta kom fuq l-SSM. Mela, anka hemm eh, il-proposta dwar il-rezoluzzjoni, kienx bżonn ta' rezoluzzjoni, un bat irridu naraw kif ħajaħdem dan il-mekanizmu. Iġifiri irridu nistennu dan kollu qabel ma nkunu nistaw eh, naraw kif sej eh, jaħdmu l-affarijiet dwar evażjoni tat-taxxa, ma hemmx kwestjoni oħra illi eh, tant dominat id-dibattitu ekonomiku internazzjonali f'dawn l-aħħar xhur. Għamilna ħafna xogħol fuq l-evażjoni tat-taxxa anka fit direttiva tal tfaddin u anka fil- um, ġlida kontra l-frodi. il uh, cctb edin naħdmu fil-qrib ma l-OECD eh, fuqa u huma proposti li wieħed irid jirfina fuqhom biex jagħmel il-xogħol tiegħu. Dan huwa qasam illi fih is-soluzzjonijiet eh, jaslu biss jekk ikun hemm moviment, jekk ikun hemm eh, pożizzjoni anke fuq livell internazzjonali il-CCTB ġifiri għedin naħdmu fuqa, xtaqna li jkunem diskussjoni siħa fil-presidenza tagħna ma ma kienx hemm xogħol preparatorju biżejjed biex qed jagħmel avvanz. Kien hemm opinjonijiet differenti, jiġifieri issa din ħata taħt il-presidenza tal-Litwanja biex eh, eh, ikun hemm anke diskussjoni sħiħa politika aħna eh, nkunu nixtiequ ħafna li jisir progress għax kulħadd qed jitla fil-flus minħabba l-arranġamenti li għaw bħalissa. Ivo, xeġek qed eh, eh, wasal ma nafx hekk xtaqx jitkellem jew le. Ma xtaqx jitkellem. Nixtieq ringrazzja eh, lill-Ministru dan kien dan huwa tmiem ta' dibattitu tagħna kif qed taraw u kif tista' tifhem aħna nħossu li intom għamiltu ħafna xogħol imma xtaqna li fil-kunsil anke jsir aktar xogħol milli tiġa qed isir. Kenna xi negozjati ibsin imma kenna negozjati wkoll eh, ġusti u wasanna anke għar-riżultati bejn nisperaw il nkunu nistaw inkomplu b'dan il-pass anka ma' suċċessuri tijak eh, iġifiri il-li sal aħħar tal-mandat ikonna set ta' leġizlazzjoni li nkunu ħdimna fuq dan u għatmim tal-laqa tagħna niltaqgħu fil-2 fit-8 ta' Lulju, fit-3 u fid-9 ta' Lulju fid-9 u fit-3. Mera, il-Presidenta, il-President qed tgħid. Fis-seta' it tnejn fis-seta' nofsa nibdew biex ikun bżejjed ħin mal-president Tali sibi fis li ħajkun wieħed twejn. Grazzi ħafna, jgħid il-Ministru Irlandiż ukoll. Eh, Nirringrazzak tal-li inti konti ċer tal-ħafna mid diskussjonijiet illi aħna għamilna biex navanzaw id-dossiers illi għanna nirringrazzja l rapporters u anka l-membri kollha tal-ikon għax fl-opinjoni tagħna eh, għamilna progress eh, sinifikanti kattif li ma setax iseħ kieku ma kienx hemm ir-relazzjoni u l-kooperazzjoni illi kien hemm sissa. Nirringrazzjakom il-koll. Grazzi.